Dear colleagues, um... Aziz kollegi, ser nibdew, jek iġobkom hudu postkom. I only have one uh, chair's announcement. Jien għandi biss avviż wieħed minn naħa tiegħi. Punt seba' kien hemm talba tal-aħħar minuta mill uh, ċandara ta' televizjoni sabiex kunu jistaw jamlu jiffilmjaw dawn din il-laqa. Din hija laqa miftuħa li hija streamjata wkoll u allura m'għandux għalfejn ikun hemm eh, problemi illi dawn din il-laqa tiġi jiffilmjata. Eh, sempliċement xtaqt ngħidilkom dan. Issa, eżis kollegi, naddu għal punt seba, għanna sija għal dan il-punt. Jekk jiġobkom zommu silenzju fil-kamra. Mela, skambju ta' femiet eh, dwar situazzjoni fil-Romanija wara talba li saret waqt il-plenarja ta' 8 ta' ġunju u anka waqt il-konferenza tal-presidenzi ta' 11 ta' ġunju. Eh, Ħajkolna skambju ta' femiet ma' rappresentanti tal-Komissjoni Ewropea u ta' unura li hija illi eh, għanna fostna lill komissarju Timmermans għawek fostna. Eżis kollegi, aħna ġejna mitluba bħala komitat mill-President Schulz sabiex niddiskutu il-DNA, Direttorat ta' kontra l-Korruzzjoni Nazzjonali ta' ġewwa Rumanija. Wara illi tnediet investigazzjoni fuq il-Prim Ministru Viktor Ponda. Din il-kwistjoni eh, ġibet l-attenzjoni tal- membri tal-Parlament fil-bidu tal-sessjoni plenarja ta' 8 ta' Ġunju u eventualment anka waqt il-konferenza tal-Presidenti. Umbat nar il-11 ta' Ġunju l-konferenza tal-Presidenti propju id-deċidiet illi tirreferi situazzjoni eh, fil-Rumanija l komitat Libe. U eh, fil-fat jina kontent ħafna illi eh, istru Franz Timmermans, Vice President tal-Komissjoni Ewropea, jinsa pawek fostna. Eh, fil-fatt, l-ewwel se jitkellem Stur Timmermans u mbagħad eventwalment naddu l-kelma lill koordinaturi u jekk ikun hemm ċans anke l-membri oħra ta' dan il-kumitat. Grazzi ħafna Franz Timmermans. Grazzi ħafna l-ġela mm, darba sedentuni jiena ġejt biex eh, natikom xieda ta' situazzjoni fir-Rumanija. Jiena kont fir-Rumanija 15 ilu, propju fl-istess ġurnata meta il-Prim Ministru Ponta ġi informat mill-autoritajiet ġudizzjarji illi ser sirlu uh, eh, investigazzjoni. L-ewwel komment li nixtieq nagħmel u naħseb hawnhekk ser tismuni fil-fatt dan qedtu anka meta kont ir-Rumanija, il-Kummissjoni ovvjament mhijiex pożizzjoni illi tikkummenta b'mod singolu fuq l-individwi u lanqas ma hija pożizzjoni illi tidħol fl-ispeċifiċitajiet tal-każ. Dak li nixtieq huwa li s-sistema ġudizzjarja taġixxi b'mod indipendenti u jider illi situazzjoni ġudizzjarja fir-Rumanija ma tistax taġixxi f'kull livell, fuq kull livell tal-gvern, dan huwa fatt, mhux qed ngħid xejn ġdid rigward kif taħdem is-sistema. Aħna diġa ktibna fir-rapport tagħna fl-aħħar rapport ta' CVM u ser intenni dan illi il rumanija għamlet progress konsiderevoli fl-isforzi tagħha sabiex issaħħaħ l-istrat tad dritt u l-ġlida kontra il-korruzzjoni. Però xorta għadna rridu naraw jekk dan u sostenibli. Għat fadal u għatem bżon ta' aktar sforzi u jina fil faddan dan għettu b'mod publiku il- għettu eh, anka l-politikanti li tqajt maħħom personalment u fuq livell publiku illi l-Kommissjoni ser tkun qed tagħmel monitoraġġ ta' setat ta' dawn il-politiċi u illi kwalsiasi azzjoni li tieħu li jieħu l-Parlament m'għandix tillimita l-indipendenza tas sistema ġudizzjarja. Jiġifieri jekk hemm xi emendi illi għandhom jiġu diskussi ma' sistema ġudizzjarja allura iva il-ferat differenti tal-gvern iva għandhom responsabiltajiet differenti iżda u fil-fatina għek ktibt anka itri lil dawn il-politiki, partikolarment lil kap tal- um, tal-Kamra tal-Parlament eh, fil-Rumanija u għettilom illi ser inkunu għet nanalizzaw kwalsiasi emenda biex naraw jekk ikunx hemm limitazzjonijiet lill indipendenza tal-ġudikatura. Konsegwenza ta', dawn li tri u anka konsegwenza tal-konversazzjonijiet li, li kellna issa dawn l-emendi għadhom qed jiġu konsidrati, għadhom sar iġi votazzjoni fuqhom u għana sar nkunu qed insegwu din is-sitwazzjoni mill-viċin biex niżguraw illi ma nkunux qed nillimitaw il-libertà u l-indipendenza tal-ġudikatura. Anka fid-dibattitu pubbliku li kelli ma membri uh, u rappresentanti tal-Bulgarija u r-Rumanija jiena qed nara appoġġ għal mekkaniżmu CVM u dan għalija personalment, eh, dan personalment għawili qalbi u jgħawi qalbu kol il-Kommissjoni. Rridu nibqaw nużaw dan, eh, dan l-istrument għalix Iva, nishtiq ntenni unajt illi Iva l-progress sar iżda għadna ma wasalniex f'punt illi wasalna fejn nixtiequ naslu, irridu niżguraw illi ir-Rumanija tkompli tipprogressa fil ġajjeni Nemmen ukoll illi il-prinċipji tal-konsultazzjoni pubblika u rispett għal xurxin u il-fatt illi il-medja tkun involuta f'din it-tip ta' eh, diskussjoni dawn, dawn kollha ser jgħinu l-Rumanija sabiex tagħmel it transizjoni tant mixtieqa u tant importanti għalija. Grazzi ħafna sur President. Grazzi, Sur Viċi President, kifet qabel ser naddi l-ewwel lil koordinaturi li jixtiequ jitkellmu. Mela l-koordinatur tal-PPE. Tixtieq titkellem hija l-ewwel? Monika Holmeyer, fidejk. Grazzi. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nirringrazzja lil eh, Franz Timmermans għall-informazzjoni li għadu kif għaddilna. L-ewwel ħaġa li smajt dwar is-sitwazzjoni fir-Rumanija kienet u fil-fatt smajt kummenti dwar dan illi għaddew liġijiet illi kienu ser waslu għal korruzzjoni. U kien hemm ukoll bżonn ta' regoli aħjar sabiex ma jkunx korruzzjoni u sabiex ma jkunx konflitt ta' interessi. U għalhekk jiena segwejt mill-qarib din is-sitwazzjoni. Ja ma ninsewx li hemm ukoll is-sitwazzjoni tal-Ungerija li eh, tinsab fl-attenzjoni tagħna wkoll. Il-punt huwa dan. Għanna abbozz ta' leġislazzjoni illi jista' iwassal għal korruzzjoni u illi jista iwassal għal konflitt ta' interessi biex uh, u li jkunu ta' diffikulta. Issa, jider ukoll illi jekk ma jkunx hemm deroga tal-immunità, l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja tkunx tista tagħmel xogħol jew le. Hemm eh, eh, possibiltajiet li dan ma jkunx il-każ. Għalhekk il-Kummissjoni trid tagħmel xi ħaġa. Ikun possibbli illi nevitaw illi jiġru l-affarijiet l-ewwel qabel kollox eh, ovvjament wieħed irid iqis l aspett prattiku ta' dawn l affarijiet. Inti għandek safen taf inti informazzjoni dwar il fat li se jkun hemm xi abbozz ta' liġi li jista' iwassal dan il-konflitt ta' interessi u għal korruzzjoni. Eh, ejja ma ninsewx illi dan kollu ser kollu impatt fuq il-kriterji eh, li huma l-aktar importanti għalmenu mill-aspett tal-PPE. Aħna nixtiequ li naħdmu sabiex ikun hemm kooperazzjoni twila u tajba u b'saħħitha ma' dan il-pajjiż. U dawn huma l prinċipi li dejjem iġġilidna għalihom qed rridu nisqu fuq eh, appoċ sostenibbli għal eh, ġudikatura li tista' tagħmel xogħla u illi ma jkunx hemm dewmin fil-proċessar ta' persuni li jitres qudiem il-liġi u l-importanza wkoll tal-indipendenza ta' sistema ġudizzjarja illi xejn ma jxekkel la jxekkilla xogħla. Grazzi. Grazzi għall-SND eh, l-Onorevoli Sippel. Grazzi. Nishtiq eh, l-ewel qabel kollox nissieħab mal-kollega l-Onorevoli Holmeyer. Meta inkunu qed eh, u dim situazzjonijiet ta' korruzzjoni bħal daw jew jew aġir li mhux kif suppost minnaħa ta' politiki ta' politiċi rridu nqisu illi l qabel kollox situazzjoni ta' dan it-tip trid tiġi riżolta fuq livell nazzjonali. Fil-passat kien hemm situazzjoni ta' dan it-tip mhux biss fir-Rumanija u l-Ungerija, iżda anka fid-diversi stati membri eh, oħrajn illi ħadu azzjonijiet illi ma kienu xirqa. Irridu naraw jekk hemmx eh, il-bżonn li naġixxu mbagħad eventwalment fuq livell komunitarju Ewropew. Jien għandu mistoqsija diretta eh, lil speċifika l sur Timmermans. Għalix, rigward il-kas tal-Prim Ministru, l-ex-Prim Ministru Ponta, ċerta eh, jekk appuntu l-informazzjoni li jina għandi huma ġusti rigward il-każijiet tal-2007, eh, mek dawk l-affarijiet qed jimxu jidher, jiġifieri iva il-sistema ġudizzjarja fil-sistema ġudizzjarju fil-Rumanija jidher li iva qed jaħdem. Però għalli ma raġuni il-Parlament ma rrevokax din l-immunità eh, dik miex ta' responsabilta tagħna bħala Parlament Ewropew taqa' taħt responsabilta nazzjonali. Mbagħad hemm kwistjoni oħra marbuta ma' liġi kriminali. Meta meta Eh, persuna pubblika tiġi eh, tiġi korrotta, qed niftakar għawek illi xi ftit ta' żminilu kon qed niddiskutu dwar liġi liġijiet kontra il-korruzzjoni eh, għal figuri pubbliċi biex inkunu appuntu nistaw e, e, jistaw jiġu jistaw jitres u dim rati barra minnek jesistu kol ċerta eh, dispozizjonijiet tal-Unjoni Ewropea li li, li nkun biex permezz tagħhom nkunu nistgħu nindirizzaw din il-problema ta' korruzzjoni, però ma rridux ninsew ukoll fejn tispiċċa s-seta tagħna u tibda dik ehm, tal-istati eh, membri. Madana dan id-dibattitu huwa utli għaliex jisħaq fuq l-istat ta' dritt u anka rispett ta' ċerta valuri għaliex għatem ħafna xreħet irrit jagħmel f'diversi oqsma u f'diversi stati membri u fil ġejjini ser ikollna nifferifikaw jekk u kif nistaw namlu distinzjoni bej każijiet speċifiċi u oħrajn strutturali u naru kif nistaw naġixxu. Grazzi ħafna, ziz kollegi, lebda koordinatur ieħor ma jixtieq eh, jitkellem mela ndur lejkom eh, membri jekk tixtiequ titkellmu għamlu li sinjal. Mr. Beside forgive my pronunciation. Okay, okay, right. One. Tajab, wieħed wieħed, nitlobkom eh, tamlunna sinjal wieħed wieħed. Tajab, tajab, Sur Timmermans, jek nimxu mela. Ħankompli nieħu nota tal-ismiet. Also Mr. Crelio as well? No. That, okay. L-Onorevoli Crelio u Le, le, jider li le. ċeda fl-axar minuta. Meta eh, tkun ilek tant fil-kumitat tista t-deċidi u koll li tkun ħat titkellem bat t-deċidi ma titkellimx fl-axar minuta. Da huwa unur tijak. Pero, għawn xaħatiħor minn din in-naħa tal-kamra li jishtiq jitkellem? Mela, ħana raw l-ewel min jishtiq jitkellem bat naqsmuhom fi gruppi. Mela, eja nibdew. So, if I take, we, we just had a, the S&D Mela, kienem il-koordinatur tal-SND li għadu kif tkellem, mela jen nitkellmu skont il-gruppi politiċi u nibdew mill-Onorevoli Makovin. Eh, Ana, inti għamilt sinjal l-ewel mela tkellem inti. Iva, jina ma nafx eżattament x'qed jiġri fir-Rumanija, però ħanibbaża ruħi fuq l-informazzjoni li għadha kif għaditilna l-Kummissjoni. Uh, qed eh, nara li hemm investigazzjonijiet għaddejjin u fl-istess waqt qed nippruvaw inbidlu il-proċedimenti b'mod li jistgħu jagħmlu ħsara lill-investigazzjonijiet u li jagħmlu ħsara wkoll lir-regola ta' ġustizzja. Jiena ġew minn pajjiż fejn l ex mexxej tal-partit tiegħi li jiena ġejja minnu palissa jinsab il-ħabs minħabba korruzzjoni u l-pożizzjoni li tieħdet kienet f'pajjiżi illi il-ġustizzja trid timxi fuq il-triqta. Ikun assolutament ħasra illi dan ma jsirx. Dan anzi mhuwiex aċċettabbli. U jekk mhux aċċettabbli f'pajjiżi m'għandux ikun aċċettat fl-ebda stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea u tassew nittama illi il-Kummissjoni il kummissjoni ikolla rwol importanti għawek. Naħseb illi aħna fil-passat eh, ġejna disappuntati mill-Kummissjoni, mhux il-Kummissjoni ta' dan il-mandat, imma ta' dak preċedenti u jaħasra. Jiena għandi ċerta responsabiltajiet, jiena nifhem illi aħna restaqna ċerta ehm, kwistjoni tal-attenzjoni tal-Kummissjoni u ġejna irrifjutati. Saħan sitra il kummissjoni ġit mitluba illi titkellem dwar il-kwistjoni ta' ċerta submarines li kienet kwistjoni eh, relatata ma' żmien meta il-Sur Barroso kien qed jigverna f'pajjiżna u dan il-każ wassal għal ċerta Eh, persuni ġew sentenzati fil-Ġermanja iżda fil-Portugal le. U minkejja l-menti li għamilna anka affarijiet li marru kontra id-direttivi ta' xiri pubbliku u l-fatt li ma sar xejn minħabba dan il-korruzzjoni li kienet issir hija xi ħaġa li hija kompletament inaċċettabbli. Kull ma kien hemm kien hemm nota żgħira fih il-paġna. U dan din il-nota il-paġna suppost kella tkun paġna sħiħa dedikata għal dan il-kas. Għalek, nitlob l-Sur Timmermans sabiex jekk joġbu kun ikun dak li kol li għandu ikun. Nitolbok li tkun ibes fl-azzjonijiet tijak. Tajab fwis, eh, il-messagġ jinsab kollu fl-axħar sentenza. U dak kien, kien mm, eh, intervent ta' erba sekondi, imma ma' importax. Inkomplu, inkomplu. Mela, jekk kulħadd ma' żewġ minuti nistgħu nagħmlu round wieħed ta' u Issa ngħaddi il-kelma lil Honorable Makovej. Mulzumesk. Uh, Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak, uh, Kummissarju, tal-li tinsab hawnhekk fostna u nittama li ser twieġeb għall-email li batlek. Nixtieq nibda billi ngħid illi il rumanija diġà qed dbati ħafna minħabba dak li għamel is-Sur Ponta u anka dak li għamel il-kumplament tal- ehm, parti tal-parlament illi appoġġatu Il-Prim Ministru qed jaffaċċa um, dawn huwa mixli b'korruzzjoni u xorta waħda huwa qed jgħid illi huwa mhux pożizzjoni li ħalli l-gvern. Iżda għal poħra, ir-Rumanija u r-Rumeni m'għandhomx xtort jek għandhom Prim Ministru illi qed jinjora s-sistema ġudizzjarja. Aħna xtaqna li kolna din id-diskussjoni fiħdan il-Kumitat Libe għaliex il-Prim Ministru il-maġġoranza tiegħu fil-Parlament qed jattakka l-istituzzjonijiet stess tar-Rumanija u jixtieq ibiddel il-kodiċi penali wkoll. U dan qed jagħmlu b'ħafna ħeffa malajr biex joħloq xkiel għall-investigazzjonijiet illi attwalment għaddejjin. il-CVM. Naħseb illi din taqa taħt il-portafol tijak. Aħna marnex il-nix naslu f'punt fejn ksibna da kollu nixtuq niksbu, madana kollu intqal ċaru tont illi l-istituzzjonijiet qed jagħmlu dak li għandhom jagħmlu, jiġifieri għek nirreferi għal prosekuturi u għall imħalfin. Iżda, fl-isfera politika memx rieda politika biex niġildu il-korruzzjoni u din tapplika għal maġġoranza parlamentari fir-Rumanija. Dan kien eh, il-kas fil-2012, l-2013 u l-2014, xena raw sa xajġri fil-2015. Minn meta daħal fil- eh, fil-gvern, eh, minn meta beda jgverna il- Eh, il-gvern ta' Ponta bdew il-problemi u huwa propju għawek illi rridu naħsbu għaliex marna xilna namlu xejn. Għalkemm fisperi oħra l-affarijiet tiebu, ma nafx kien tix tal-istess opinjoni, sur kummissarju taħseb illi irnexxilna niksbu dak li, li, li kellna niksbu fisperi oħra. Umbat, flimkien mal-latitudni tal-Parlament eh, Rumen, per esempio l-fat li ma sarriċ deroga uh, u anka rigward il-ħbib tal-Prim Ministru u membri oħra tal-partit tiegħu. Apparti minn dan kollu ġifiri għandna problema oħra. Dawn la bozzi, dawn eh, l-emendi tistaw tgħidu li dinja kwistjoni sempliċement nazzjonali, però nixtieq nisħaq fuq punti ħor li jinsab fis-CVM fejn il-Kummissjoni Ewropea tgħid illi il-gvern irid ikun mamul minn persuni b'integrità. Ma jistax ikollok persuni li jkunu mixlija b'korruzzjoni u jibqgħu fil-gvern Dan huwa dak li jidher fil-CVM. U għalhekk li għandna problema fir-Rumanija. Din hija s-sitwazzjoni illi għandna. Suppost ikollok eh, persuni illi huma ta' ċerta integrità, iżda mhux il-każ. U barra minn hekk hemm il-fatt illi id-deroga mhux qed issir, barra minn hekk nixtieq nagħmel referenza għal kriterju ta' Copenhagen U meta wieħed iżan la bozz tal-liġi, qed naraw li din fil-fatt twaqfet għaliex ma kinitx ser tiġi adottata. Fil-fatt kien hemm 23 eh, abbozz ta' liġi illi ippruvaw ibidlu il-kodiċi kriminali u dak proċedurali. U wara ftit snin meta dan jikun daħal fis-seħ, wieħed jista' jagħmel ċerta eżerċizzju ta' stock taking u jara x'bidli ta' bżonn illi jsiru. Madana kollu dawn huma kollha inizjattivi parlamentari illi ħarġu kollha minn l-ISD u mill-koalizzjoni mill-partijiet l-oħra tal-koalizzjoni li nsabu fil-gvern u waqfu milli issir l-investigazzjoni. Is-Sur President jinterromp bi l kallima Iva, jekk inti titkellem għal għal daqsek fit-tul ħatkun qed naqqas mill-ħin tal-membri l-oħra tal-istess partit politiku tiegħu. Iva, Sur President, ser nieqaf, ser nieqaf hawnhekk. Mela kif kont qed ngħid, kien hemm 23 abbozz. Wieħed minnhom prova inaqqas b'mod sistematiku il-possibilità li ġu organizzati avvenimenti. mbagħad batem skadenza ta' sitt xhur sabiex eh, jiġu ehm, mħabbra dawk il-persuni li jkunu pruvaw ixaħmu lil xi persuni oħra. Jiġifieri hemm skadenza għal dan. Umbat, jekk prosekutur ma jħux il-kas fi żmien sentejn, allura dan jintqis bħala abbuż tas-seta tiegħu u kif qedtilkom hemm 23 abbozz ta' liġi differenti. Dawn ma ġewx imwaqfa. Jiena tassew jiddispjaċini illi jekk tibqa' dejja inti ħajkun hemm min iħoss illi ma kellux il possibil li jitkellem. Ħadd ma għandu eh, ikollu din il- Eh, din il-ħaġa. Ġifiri kuħat għandu kollu l-opportunità li jitkellem. Eh, jekk eh, jista' jkun żommu mal-ħin tagħkom u tinsewx li Sir Timmermans jixtieq wieġeb Issa l-Onorevol Boċtinalu. Monica Holmeyer was brief. Monica Holmeyer zamet fil-qazil, jekk jġobkom imxu magħha. Jek jirrobkom, permetu li nitkellem bil romen Sur President u Sur Viċi President tal-Komissjoni balanced judgment on the situation. Nibqa' bl-Inglisa lissa bella nittama li l-kommenti <laughs> ikunu neutrali kemm jista' jkun nixtieq naqleb għar-Rumen issa nibda billi ngħid li tassew jiddispjaċini għalli għandna ġlieda rumera oħra illi speċata hawnhekk fil-kumitat li dejjem l-istess nies, dejjem l-istess istigaturi u l-istess protagonisti ta' dawn l-istejjer. Dak li beda dan id-dibattitu d-darba. Għandu kredibilità politika illi tpoġġi ħafna mistoqsijiet fl-2012 kien hemm akkuża fuq referendum u nistan kompli, eh, u sa nisimaw eh, mid-DNA eh, ġviri mid-Direttorat kontra l-Korruzzjoni li jem 17 il kas li għet jiġu investigati fi frodi fi referendum ġviri minn punt vista personali jiena nixtieq ngħidha li ġej meta jkollna fil ministru bħal dan dan huwa każ li jmur l-ura l-2006 2007-2008 li kien ġej konkluż fil-madi taħt is-sur Basescu Sesħin il-Parlament Rumen id-deċieda li ma jneħħix, ma jirrevokax il-mandat ta' sur um, tal-Prim Ministru l-kustjoni imma li nixtieq nagħmel u nitlob il-Kummissjoni biex tagħmel it-tibdiliet kollha meħtieġa dawn huma tibdilijiet fuq abbużi u rridu eh, nisanzjonaw in-nies eh, li jikkommettu daw l-abuż irrelevanti eh, mill ma partit politiku ġejjin, ma jistax ikollok nies li jkunu fil-poter, f'seċur. Mentri suppost ġi akkużat seċur qabel. Dawn huma t-tibdiliet li rridu naraw, rridu inġibu fit mim din is-sitwazzjoni era eh, li dawn huma nies li eh, eh, iva irridu naraw fuq it televizjoni bil-manetti fl-Iżvezja, fil-Finlandja, f'pajjiżi oħra dawn anki il-proċessi tagħhom jiġu jiġu jiġu mxandra. Importanti li jkollna sistema ta' ġustizzja effettiva. Dak illi irrid ikollna. Issa, punti ieħor, irridu naraw li n-nies jiġu meqiju sandaqs jekk jitresqu dim il-qorti jekk huma għandhom qudiemhom qed jiġu akkużati minn għal għal-frodi, għal-korruzzjoni, kif għalet Sinjura Gomes, irrid ikollna l-istess standards għal kulħadd. Fl-aħħar mhux l-inqas naħseb illi dawn l-standards illi qed jiġu diskussi hawnhekk fir-Romanija irridu niddiskutuhom f'bnadi oħra, irrid ikollna pakkett tal kull stat membru jew nkella forsi naraw il-sviem naġġornaw kemm għar-Romanija u kemm għall-istati membri kollha l-oħra. Nadu issa għal-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sor President, grazzi wkoll il vice President ta' prezenza tiegħu jiena kont sorpris meta smajt li hawnhekk nindirizzaw kustjoni nazzjonali jew eh, li ħa niddefsu eh, fiġlieda politika tar Romanija. ma nafx eh, minn mindu bdejna eh, nindaħlu fil-ġudikatura jom kalla f'affarijiet nazzjonali jena naħseb din hija kwistjoni legali ma qabel kollox u mux biss nazzjonali hija kwistjoni vera serja illa li hekk wieħed juża il-mezzi demokratiċi biex jeddet id-demokrazija din mhijiex kustjoni nazzjonali allura mux nix situazzjoni nazjonali, għanna situazzjoni legali illi illi id-demokrazija qed taħdem kontra id-demokrazija. Iġviri, situazzjoni serjissima perversa. Hija perikoluża wkoll u żgur mhix Ewropea. U għalhekk eh, għandna dan tu issa hawnhekk żellawla naħseb huwa xiera. Grazzi. Dak kollox. Grazzi eh, tal-li zammejt fil-qasir. Issa, s-sur Peter Nidelmer. Jek jorġbu. Grazzi, jena ħanuża dan il-ċans biex netkellem eh, bl-Ungeris. <laughs> biex tkun spedita avventura li kom. Eh. Iva, ma nafx eżattament fuq ix nitkellmu, ma mill smajt mill smajt jidher li l-Parlament Rumen ma rtirax l-immunità għal prim ministru tiegħu. Jekk huwa l-każ, allura naħseb fli aħna fiex fix fix fix nidħlu, eh, aħna hawnhekk x'inhi problema tagħna għala fil-Parlament eh, fil-Parlament eh, ma neħewx l-immunità iva, ma ġara xejn, sempliċement kien hemm kien hemm problema żejra ta' interpretazzjoni, sempliċement sempliċement xifti dewmien fl-interpretazzjoni, tista' tkompli, mela. Iva, smajna mbagħad ukoll li hemm diversi abbozzi tal liġijiet li tres u eh, li eh, iva. Eh, tres u qudiem il-Parlament imma għadhom ma ġewx deċiżi ġifieri jistgħu l-affarijiet jistgħu jinbidlu għadhom fid-diskussjonijiet issa. Dejjem nisimgħu għalfejn aħna għandna nidħlu fil kussjonijiet interni tal-Istati Membri. Għal aħna ma nħallux il-parlamenti nazjonali jindirizzaw il-kwistjonijiet tagħhom. Jiena ma nistax nifhem eżattament fiex nidħlu f'din l-istorja, jekk femt tajjeb għandna attività kontra l-korruzzjoni minħata l-awtoritajiet rumeni li qed jagħmlu ħidmietom u safajna fjena fil-fatt is-sur Ponta twaqqaf u huma qed jagħmlu xogħol ma nistax nifhem fiex nidħlu għalfejn qed nitkellmu eżattament eh, fuq dan is-suġġett fejn irridu naslu. Eh. Is-Sinjura Olmajer qalet eh, li qrat artikli fil-gazzetti forsi nistgħu nagħmlu huwa li nidħlu iktar fil-fond tal-kustjon biex naraw naqra sanzjonijiet li jistgħu jittieħdu jekk il-valuri Ewropej jiġu medda iva rridu niddiskutu dawn il-punti hawnhekk. Imma eh, jiena nixtieq ngħid illi sakemm ma jkunux każijiet bħal dawn ma nistgħux nidħlu f'każijiet ta' kompetenza nazzjonali, każijiet interni. Grazzi għal kellim li jmiss. Iva, naħseb illi Romanija pajjiż interessanti il-Prim Ministru eh, illi eh, jgħatef fiseħ fil-fat u kien kien ġeneral fl-armata u ma nafx, issa forsi li ġejħa jkun eh, xi kap ta' servizzi segreti. Eh, iridu naraw nara dan kemm ħajjin fil-ġlieda kontra korruzzjoni, ma somma. Kien hemm żviluppi pożittivi, il-verdetti ma dana kollu eh, huma inkonsistenti u xi kultant b'riżultati serji il-mexxejja amministrativi ħafna drabi eh, sfortunatament eh, jibżaw li speċaw vitmi eh, ta' ċertu mexxejja politiċi u hemm ħafna supervizjoni ta' servizzi segreti u memħat li jigvernom, memħat li jissupervizom. Barra minn hekk rridu naraw xin il-qada ġenerali fil-Romanija minnajr ma noqdu nistennew il-Komissjoni li tamel dan bħalma tamel għall-Ungerija. Għawa interessanti illi il-Ministru tal-Intern, per eżempju, reċentement ħareċ babbot ta' strategija ta' sigurta u ma minix ħan uqot nidħol fil-detalli l-bqija smajtuħ. Sempliciment eh, biex natikum eh, daqatajn xqed jiġi fil-Romanija jiena dal ħodu ma tkellimx eh, meta kien hemm il-punt fuq fra ila li jiena naf li fuq ċertu punti fra u l-Kummissjoni manda lebda seta illi templika ruħa met inti għandek komunitajiet ta' minoranzi eh, fejn eh, id-drittijiet tagħhom ma jiġux eh, rispettati, ma insomma ma nafx forsi nistgħu nindirizzaw dan il-punt. Grazzi, sur tisir, Iva, fil-qasif ta' sew ħan nitkellem bir rumen minn ixħan qote intenni l-spiegi u l-argumenti Mr. Angorej u Jura Makovej naħseb illi numru ta' punti importanti illi jridu jridu diskussi hawnhekk f'dan il-Parlament Ewropew. Huwa ċar il-Parlament mandux jindaħal fl-investigazzjonijiet ta' uffiċjali olja illa li din hija xi ħaġa ta' importanza għall-opinjoni pubblika. Jiena ħossi tassew ħosni skomdu għal din is-sitwazzjoni tar-Romanija illa jiex il-qada parlamentari ma permettiex li l-ġustizja issir. Il-Prim Ministru għaddirittura addirittura ċaħat illi jiddemetti ruħu. smajt li il-proposti leġislattivi issa qed jeddu il-progress għall-indipendenza u il-progress ta' sistema ġudizzjarja fir-Romanija din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Dawn il-proposti jekk jiġu adottati fir-Romanija ċertament joħolqu sitwazzjoni diffiċilissima għal pajjiż illi diġà qed jiġi monitorat ħafna mill-qrib fuq is-sistema ġudizzjarja tiegħu is senjura l-una xekka titlaq pal kerma imma kolli nejt li sfortunatament kella nalqu il-lista il-għaliex għannassija se dedikata għal-dan is-suġġetti. Issa s-sur Musaċovski. Grazzi ħafna, Sur President. Nishtiq namel mistoqsija fissem il-President ta' grupp meta nitkellmu fuq ir-Romanija dejjem hemm kwistjoni illi tqajjem l-opinjoni pubblika, ċoe fuq il-annimali eh, eh, eh, illi jiġru fl-ibliet mingħajr sidin. F'dawn naf li hemm azzjoni rigoruża biex inneħuhom dawn il-annimali mill-bliet tar-Romanija Hemm ħafna persuni, mhux biss fl-opinjoni Ewropea, imma anki ħafna ċittadini li ibatu minna din is-sitwazzjoni u nixtieq l-opportunità ta' dan id-dibattitu biex nibat appell ħalli insibu soluzzjoni umanitarja. Jekk jiena naħseb fuq dak li għajduli rappresentanti ta' soċjetà ċivila ċivili mir rumanija hemm suspett e li anki din il ti dependi mill-korruzzjoni il gileda kontra il-klib fl-ibliet hija rappresenta tħul interessi għal eh, ċerti persuni u allura jridu jwaqfu dan il-proċess biex dejjem jaqlaw iktar flus. U jena nixtieq najt li dinja hija kwestjoni li għandha tirrigwarda l kulħat il romanija qed tirvina l-immaġni taħħa għal xejn b'din il-kwestjoni u nixtieq illi eh, issir tinstab soluzzjoni anki għal dan biex jiġu applikati fl-Europa u fl-Unjoni Ewropea anki soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Thank you very much. Um, both of our coordinators. Grazie ħafna kemm is-senjura Sepol u s-senjura Majer ġew tarbu għal-kelma wara u ma nafu eh, li kienu kora porter su għallura Ivan nittama li tistaw t-intervjenu. Jek jorbof senjura Sepol Iva, Grazie, zur President, nittama li eh, nżom malħin ħin Iva. Jek hemm korruzzjoni madwar l-Europa Iva, hemm korruzzjoni fil romalija Iva. U eh, allura sa ċertu punt naqbel ma dawk illi qalu illi eh, il romanija qed tagħti eh, immaġina immaġini kera tagħha, imma imma aspett pożittiv għal li hemm investigazzjoni tal-korruzzjoni hemm numru ta' sentenzi illi qed jingħataw minħabba l-istabuħati ta' korruzzjoni għalli dan huwa sinjal illi sistema ġudizzjarji qed taħdem. Reċentement kellna rapport hawnhekk fuq il-korruzzjoni fir-Romanija hija kienet taħt l-iskrutinju eh, u l-Kummissjoni ħadet nota u qalet illi eh, sar progress ma rridux ninsew dan nixtieq nagħmel referenza wkoll għal fatt eh, illi qed niddiskutu direttiva u regolament hawnhekk f'dil-awla fuq kwestjoni illi għad dimostrazzjoni tal-pisa ehm, tal-prova u tal-prezunzjoni tal-innoċenza. Importanti ġifiri li qabel xaħat jiġi akkużat tasew jinstabu akkużi li kunu fundati dwaru, allura irridu nħarsu lejn il-leġijiet li qed jiġu adottati jekk humiex xierqa jekk humiex qed jimxu mal-istat ta' dritt, jekk da mhux il-każ, allura din hija kwestjoni li rridu ninvestigaw. Imma naħseb illi f'ħafna każijiet l-evidenza eh, mhijiex Miex, miex, emmek, ma evidenza li jem ksur serju eh, tal-liġi. Grazzi, issa seni wara Makovej, Iva Kollenejt, illi wara li smajt il-pozizjoni ta' soċjali demokratiċi u numru ta' femmiet oħra, ikolli nejt li jena tassew xukjata. Abbati ta' dak li għat qabel, ħaniħu xiftit spunti, jessur tanar u ma kienetx eh, il-senjura Makovej eh, li talbet biex dan eh, il-puntijiet għajema unek kienu l-autoritajiet kontra korruzzjoni u nishtiq ringrazzja il-president ta' dan il komitate li stiden li l-viċi president tal-Komissjoni biex jipparteċipa, jekk wieħed ħares partikolarment lejn il-każ punti, aħna f'din l-istituzzjoni qed inħarsu lejn jekk l-autoritajiet ġudizzjarji rumeni jistaw xedġiċu kontra is-sur Ponta. Umma indipendenti u nkella tant eh, realtà tant hija mawġa tant eh, tantem hemm korruzzjoni illi ma jistax jinżam responsabbli. Rridu naraw eh, jekk ikun hemm allegat ksur tal-liġi jekk jistaw jittieħdu sanzjonijiet. Il-Parlament irid jieħu pożizzjoni dwar dan fuq eh, it-23 la bozz propost il-ħeffa li bihom dawn eh, tres u eh, juru xaħġa ċara. ċertu miżuri jistaw ikunu biss possibli permezz dawn l-abbozzi imresqa. Imma dan jekun hemm imma jekk ikun hemm eh, nuqqas ta' proporzjon mal-istat ta' dritt, Iġveri, jekk iddaħħal dubju fuq eh, l-ħtija ta' xaħat, allura naħseb dan imur mm, kontra il-prinċipju ta' immunità. irridu naraw li konna investigazzjoni jekk ikun hemm allegat ksur u rridu noħorġu eh, opinjoni. Eżempju huwa li pereżempju għal każijiet futuri eh, relatati mal-korruzzjoni, dawn jiġu rapportati fi żmien sitt xhur imma mbagħad wara xejn ma jista' jsir fl-investigazzjonijiet. Allora jiena m'iniex qed nagħmel evalwazzjoni personali, ma jekk wieħed iħares lejn lejn dawn it-testi hemm mistoqsijiet li huma hemm ċertu kondizzjonijiet li jitolbu penali għal uffiċjali għal imħalfin. illi ma jżommux mal mażmien tal-każijiet. Ġifieri, jekk is-sistema ġudizzjarja tagħmel żball li xi kultant tiġri huma jistgħu jinżammu responsabbli b'mod sproporzjonat minħabba dawn l-abbozzi li u. Ġifieri, jekk wieħed ħares lejn kontenut hemm ħafna punti ta' interrogazzjoni. U importanti li aħna nħarsu fid-dettall lejn dan din mhijiex xi ħaġa ta' soċjalisti qed jiġġieldu kontra gruppi oħra, mhux kwistjoni ta' li huwa Prim Ministru Soċjalist, le, dawn huma kwistjonijiet ewlenin illi huma marbuta mal-prinċipji Ewropej. Irridu nieħdu ċertu distanza u naraw illi kunem hemm sistemi indipendenti id-demokrazija trid tiġi rispettata u trid tirrispetti l-kriterji ta' Copenhagen, trid tirrispetta l-istat ta' dritt f'dak il-pajjiż, eh, ma rridux li konna l-istess situazzjoni bħall-Ungerija, rridu il-konna evalwazzjoni indipendenti. Irħeġġeġ il-kollegi illi jekk intom tappoġġaw l-istat ta' dritt allura tridu tintervjenu. Grazzi, grazzi, nixtieq eh, nisħaq illi et skużawni eh, jena ħajkollu niskellem bil-Ġermanis. Jekk in-nies ħajkunu misjuba ħati allura l-evidenza xirqa trid isib da tistinstab dak illi aħna bħala soċjalisti dejjem defendejna. U jekk intom qed tgħidu f'kull każ trid tipprova dan, allura inti jrid ikollok mit riżoluzzjoni ta' dan it-tip. Le, jiena mhux dan għad u jiena nixtieq niddistanzja ruħi minn dan, jiena għad fil-fatt l-oppost. Ah, jiena għad li rridu nieħdu distanza mir-realtà politika u inħarsu li għamil mota stret, ġifiri, jekk dak li għanna iħares um, u jimxiex mal-valuri Ewropej u prinċipi nimxu bjem. Iva etnara nara li vera il-koordinaturi rizintijom il-kelma imma naħseb eh, għarrali għamil zbal. Ejva, nħallikom tamlu riflessjoni bejnietkom wara. Eżis koordinaturi, imma insomma. Tajjeb, eh, pjuttost eh, belanċati fuq il-ħin naħseb nistgħu nieqfu hemmhekk eh, nirringrazzjaw mill-ġdid eh, il-Viċe-President għadu hawnhekk magħna qed jistenna ħerqan biex iwieġeb għal mistoqsijiet li tqajmek jogħġbok sur Viċe-President nadelek il-kelma. Grazzi ħafna forsi nista' nieħu minuta biex ngħidilkom l-istorja tiegħi ma' Romanija jena niftakar sew meta kont diplomatiku eh, zazuħ eh, l-rama fil eh, laħħar ta' tmeninijiet u bidu ta' disajnijiet ta' seklu liħor meta kont hemmhekk kien iftakar b'moċar id ta' dan il-pajis, idbatijiet batijiet minn sistema tant terribli li ħadd ħadd ma seta jiżviluppa l-potenzjal tiegħu. Niftakar kemm kien hemm faqar, inkredibbli kemm kienu faqar, tassew is-siltu u jiena baqgħu impressi dawn l-immaġini f'moħħi, inti ma stajtx daħal it-tfal tiegħek l-iskola, ma stajt tikseb xejn sakemm il-partit ma kienx jgħinek jew inkella jekk l-inqas uffiċjal ma tagħti ma xaħmu x-xiftita. Inkella xejn. Dik kienet ir-Romanija dak iż-żminijiet, issa jekk wieħed ħares li romanija llum dan huwa pajjiż fundamentalment differenti u naħseb eh, illi huwa ġust eh, illi ma neħdux biss ritratt tal-lum il-ġurnata u ngħidu isma' dek mhux tajba, dek mhux tajba. Le, irridu nżommu f'moħħna dakollu kollu illi eh, inkiseb fl-aħħar 25 sena u dan huwa xi ħaġa din hija xi ħaġa tassew eċċellenti ta' min ta' min jiferħilhom dwara biex ngħid biex ngħid l-inqas jiena fuq il-minoritajiet nixtieq ngħid li eh, jiena kelli eh, l-opportunità li naħdem fi transilvania u eh, Is-sitwazzjoni kienet kompletament differenti, iva hemm problemi, imma meta tqabbel ma dak li kienet is-sitwazzjoni qabel, ink ħafna ġi miksub u grazzi wkoll għall lajnuna u l-istituzzjonijiet Ewropej Ġviri, kollox jiddependi mill perspettiva illi wieħed jieħu. U l-fatt li, per eżempju, partit politiku bħal eh, Godemere relevanti eh, mill kompozizjoni politika dejjem kien involut involuto naħseb illi dan u għax ħaġa pozittiva li huma dejjem kienu involuti fuq anke fuq il-kwistjoni ta' minoritajiet, ċertament illi għadna ma sanniex fejn nixtiequ kieku ma kienx ikollna CVM u e, tassew għandna bżonn CVM irridu nkomplu e, b'dan b'mod konsistenti u dan sakemm naraw e, illi nilħqu illi naslu f'punt fejn ma nkunux nistgħu morru lura. Il-gvern ta' punta ta' sew għamel kisbiet eh, u dan irridu narfuha u wasanna fejn ixtiequ le. Natikom eżempji ċari, jena kon ċar għoddim il-President ta' Senat metatlu, jena naħseb illi f'pajis bazzat fuq s-satta dritt ma jagħmel l-ebda sens li wieħed jattakka l-President tal-ola orti fil-pajjiż. Din hija xi ħaġa illi ma tistax tagħmilha u dan u dak li jagħmel. Iżda u dak illi <laughs> hekk għamel, ġifieri jiena ma qatx lura milli ngħidlu eh, illi dak mhuwiex aġir xiera. Irridu nkomplu bi dialogi dak kelli rridu nagħmlu eh, fuq l-immunità naħseb li kull parlament għandu xi tip ta' sistema ta' immunità għal membri tiegħu ma jkolli ngħid eh, żewġ punti dwar dan l-ewwel l-immunità kważi f'kull sistema parlamentari fid-dinja hija marbuta mal-attivitajiet ta' l-individu bħala parlament bħala membru parlamentari u dan mandux jiġi estis lil-in mill-ambitu parlamentari u jiena għat dan lill-president il-presidenti tal-awla, jiena għattilom eżattament kif nasibba fuq l umanita u issa sta l-jom li ġudikaw dawn il-fatti fid-dawl ta' dan il-prinċipju li jiena għajjemt. It-tieni punt, jekk deċiżjoni tittieħed fuq it tneħħija tal-immunità, dik id-deċiżjoni trid tiġi bbażata fuq l-istess kriterji illi bihom ċittadini oħra jitres d-dim il-qrati. Mem lebda differenza fl-applikazzjoni tal-ġustizja jekk hux qed titkellmu fuq ċittadin, irrelevanti jekk hux membru parlamentari jew le. Issa, fuq il-kwalifika ta' emendi ta' leġijiet ġodda illi eh, jiġu adattati jiena naqbel Masur Nider Miller illi għal illi aħna maħniex involuti fl-abbozzar ta' dawn il-leġijiet. Eh, Naseb ċertament rridu eh, nirrispettaw l-indipendenza tal-ġudikatura imma wkoll tal-faxxa leġislattiva ta', ta setat eh, rumeni. Imma jekk din il-ħaġa jew ħaġoħra tiġi adottata u nistgħu niġbdu ċertu konklużjonijiet, u nasib kien hemm każ simili fuq eh, l-abbozz ta' ċertu liġijiet eh, fil-Parlament Franċiż, iva, allora huwa lok illi aħna naġixxu jekk aħna nistgħu nbassru jekk nagħmlu eh, naqra sumontana u ngħidu isma' għodu attenti illa li jekk taqbdu din it-triq ta' fejn ħataslu aħjar niprevjeru milli jkun tard Iġviri l-idea hawnhekk hija illi nippruvaw nilħqu bilanċ il-kwistjoni ta' l-integrità tal mexxija politika. Din hija kwistjoni sensittiva ta' fuqa tajjeb u għal darbohra naħseb il-mistoqsija tista' nistgħu npoġġu f'termini ġenerali. Imma jekk jekk tistaqsuni din il-mistoqsija naħseb hawnhekk f'dan kuntest issir mistoqsija speċifika għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar l-akkuża tas-surponta. Is-Sinjura Sipow Is-sor Sinra eh, Sepa Iva, għadu qed jiġi investigat is-sor Ponta fuq eh, allegazzjonijiet illi jirreferu għal żmien qabel ġi elett, ġifieri ikolli ngħid dawn huma l-fatti. Nikkonferma. Imma huwa ċar illi minkejja li fuqna ħanejdu illi figuri politiċi mandomx ikollhom trattament aħjar minn ċittadini ordinari, irrit ngħid li jiena fil-pubbliku eh, u ħrajn rridu eh, natu eh, natu l-valur mistħu l-valuri illi nemnu fih. Dan huwa prinċipju ta' ċertu moralità jew valuri politiċi. Ġveri din, għalhekk naqbel li miex kwestjoni nazzjonali biss, imma xtaqt illi ndaħala fil-kuntest ta' trasformazzjoni illi għadda trid issir e permetu l-intenni ħafna u ħafna inkiseb progress ta' min faħru f'dawn l-aħħar snin imma xorta għadna ma sanniex fil-punt fejn nkunux nistgħu morru lura lejn dak iż-żmien ikrah. Allura tajjeb illi l-Parlament u l-ġudikatura ikunu miftuħa jikritikaw xulxin, imma ma nasibx illi dan jistaw jamlu hekk bġipu laħa eh, fil-medja u eh, tispiċċa l-oba maħmuġa. Imma fl-istess waqt u għafat, u għafat illi l-ġudikatura tkun tista taġiċi eh, fuq kull level u illi ma toqgħodx lura qasi illi taġixxi minn raja fuq kull level. Sinjura Gomez, inti tlabni biex nkun jibes. Jien, ma tantx għandi reputazzjoni eh, tawħed dajjef, imma insomma, niprova, niprova illi ehm, Inżom ma dak ma xewqat tiegħek nixtieq ngħid ukoll sinjura Holmajer illi meta nikritikaw il-mexxejja ta' pajjiżi, prim-ministri, presidenti, eċetera. Aħna ma nikkritikawx il-pajjiż, aħna nikkritikaw il-persuna politika. Inni il-pajjiżi huma fermi iktar minn nies politiċi li rrappreżentawhom imnalla. Imbagħad kwestjoni li tassew għal dwara, ma kwestjoni tal-klieb li jiġru fit-toroq din hija xi ħaġa li rċeviet ħafna attenzjoni fil-pubbliku naf illi ċittadini Ewropej ħossuhom imqaqla fuq din il-kwestjoni u tassew terribli dak li jiġri lil dawn il-klieb. Imma jiena bħala xi ħadd li nħobb il-klieb u li għandi kelb il-kwestjoni hija tassew komplikata jekk inti kollok xaħat, e, it-tifel tijak illi għet jingideb minn min kelb illi għet jġerra, kif tista tistenna illi ħat ma xejn e, fuq fuq daw il-klieb nifhem illi ħafna għandu jisir e, li jrid ikun hemm titjib imma rridu nifmu iż-żewġ naħat ta' l-istorja, iż-żewġ naħat tal-munita importanti li ngħidu l-verità il għaliex kien hemm ħafna traġedji umani minħabba dawn il-klieb li jiġu fit-toroq eh, u mhux biss fir-Romanija. Fl-aħħar il-President eh, u skużawni li ħin jena nelqa dan id-dibattitu jena tassew eh, nitkellem mod miftuħ ma'kom ma naqbilx li noqogħdu uh, għaddejjem dawn it-teatrini wieħed kontra l-ieħor. tajjeb illi l-kumitat tiegħek sur President jitkellem dwar kwistjonijiet strutturali kif dawn nistgħu ntejbuhom u irridu kunu ġusti u ngħidu illi f'kull f'kull settur eh, nistaw naqblu illi Romanija għamlet progress kbir tul dal aħħar snin. Grazzi ħafna sur President tal-Paċenza. Grazie Franz, Vice President. It's rarely you get a... E li Grazzi kollegi tal-li ċabċabtu. Inti naf li titlaq malajr, pero nishti, inti użajt il-kelma ploj, ġifiri komplott ta' grupp kontra liħor, imma fil-fat fil, komplott u għam mekanizmu ta' drittijiet fundamentali li għanna f'dan il-pajis. Għanna dialogi, għanna mekkanizmi rigorużi, aħna għanna mekanizmu u dan il-mekkanizmu u għad mekanizmu dinamiku u naturalment joħloq ħafna tensjoni u ansja bħalma maġara illum minnajr ma nitħlu fid dettalji dejjem niddiskutu nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-li aċċettaw id-disciplina tiegħi u d-dinjità uh, f'dan id-dibattitu, però hija fil-fatt parti mill-mekkanizmu ta' drittijiet fundamentali li wieħed jeżamina xiġri fi stat membru. U jiena uh, naqal daqstant nirringrazzja il-membri għall-attenzjoni, nirringrazzja anki l-Franz tal-liġi u jirrisponda jirrispondi l-mistoqsijiet uh, b'sens ta' umorizmu wkoll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 Kollegi, sa naddu minnu fih għal punt 8, għax edin da xejn wahda l-ura, se jkolli nibqa dej. Jekk tistaw toħorġu mill-kamra kmintkom ma tkomx intenzjoni tibqaw. Il-punt 8 il-rapporter wa Peter Niedermuller għanna skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Fernandez il-rapporter għal budget tal-2016 għal Kommissjoni Ewropea. L-ewwel nagħti il-mikrofonu lil Sur Nieder Miller għal dan il-budget, dan huwa punt importanti ħafna jekk intkom intkom se tieħdu sem fid-dibattitu jekk joġobkom oħorġu b'silenzju. Nitlob is-Sur Fernandez jikkummenta qabel ma nati il-mikrofonu lil Shadows. Mela, Sur Fernandez. Le, forsi jgħajt il-president jitlob skuza, Sur Fernandez nitolbok skuza. Nibdew bis-Sur Peter eh, Niedermiller. Grazie ħafna, jena nista nitkellem fil-qosor ħafna. Eh, <laughs> dan dinja ħaġa tajba xina għamilt zbal għawnek. Grazie Thomas. il vici il-Sur Ċedowski, Peter, ibda, ibda jent. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lis sur Timmermans tal-li kien l-lum u nixtieq nsemmi xi prioritajiet tal-Kumitat Libe fil-budget tal-2016. Xi minnom minnhom ġew inklużi fl-ittra illi is-Sur Moraes il-President bat lill president tal-Kumitat tal-Budget U naturalment l-ewwel pont ġenerali huwa il-diskussjoni attwali fuq il-flussi ta' migranti fil-Mediterran u risposta tal-Unjoni Ewropea għalihom. Dan naturalment huwa suġġett importanti ħafna għalina u hemm xi prioritajiet eh, importanti ħafna nixtieq nisħaq fuqhom f'dan il-kuntest. L-ewwel net iż-żieda fil-font ta' azil u integrazzjoni għal migrazzjoni biex nizguraw illi il-resettlement propost mill kommissjoni u u distribuzzjoni ikunu finanzjati b'mod ċira għal dawk in-nies li qed jitolbu l-azil. Għal dana għall-istati kollha li qegħdin iso ibatu bħalissa il-pressjoni. Umbagħad anki eh, risposta umanitarja eh, in relazzjoni għal Eh, għal problemi tal-Mediterran bil eh, operazzjoni search and rescue u anki eh, zida għal budget għal personal fl-2016 il-Kumitat jiproponi għatna e, ix tal-budget tal-2016 għal raġunijiet tekniċi. Nishtiq u anki zida għal Frontex, specialment għal operazzjoni Triton u Poseidon, pero najdu koll illi, insalvaw il-ħajiet fil-bahar hija għadha tkun lan prinċipali. Għall-Aġenziji TG8 il-Kumitat jerġa' jisħa fuq l-opinjoni illi l-Kummissjoni għandha tirrikonsidra id-deployment tagħha biex tkun tista' tikkonsidra iktar il- għal kull waħda minn dawn l-aġenziji. Umbat l-aħħar punt huwa li jkun hemm finanzjament aħjar, strumenti ta' monitoraċ u promozzjoni ta' stat ta' dritt fil-tħaddim ta' sistemi. parti dawn il- prioritajiet nistaqsik Sur Fernandez għal proposti tal-Kummissjoni għal mobilizzazzjoni għal strument ta' mobilizzazzjoni u flessibilità. Jena għandi interess partikolari f'dan l-istrument. Kif inti taf l-użu tal-istrument ta' flessibilità u parti u anklus fil-proposta tal-Kummissjoni għal mekanizmu ta' rilokazzjoni urġenti biex inkunu nistgħu nagħtu assistenza lil Greċja u l-Italja u il-Komitat tal-Budget kif għandu intenzjoni jimxi il qudiem f'dawn il-proposta se tkun trattata parallelament ma' negozjati tal-budget tal-2016 essi li iżida proposta ti riguarda l-budget tal-2016 jew se jiġi trattat biktar urġenza fil-kuntest ta' negozjati mal-Kunsil fuq dan il-mekanizmu. Grazie. Grazzi, għanna mistoqsijiet ċari ħafna, Peter, għal Sur Fernandez, u nishtiq issa nistaqsi lil eh, Sur Fernandez jiddiskuti dawn il-prioritajiet eh, qabel ma ngħaddu għax-shadows. Mela tixtieq tikkommenta fuq il-mistoqsijiet ta' Sur Nidel Müller. Iva, grazzi. Grazzi, Sor President, prova ħaniprofa prezenta il li eh, mxejna magħhom eh, nafu li deġa kien hemm votazzjoni f'dan il-Kumitat tal budget eh, rapport għal mandatu huwa trialogi ġifieri. U issa maħanatu l-prioritajiet ġenerali tagħna nixtieq infakar li aħna votajna fil-11 ta' Marzu il-linji il-linji mexxejja li aħna għad defendejna ġifiri xoħl eh, l-imprizi u l-imprenditorjat imma insejna il-solidarieta interna u dik esterna kif ukoll is-sigurta u il-migrazzjoni. ċertament li dawn huma prioritajiet li ehm, għandhom impatt fuq il-budget ehm, u fuq il-programmi fuq eh, l-2016 nittamaw li dawn l-impenni ħaj jirġu mħarsa, pakta sunt servanta, xis fisser dan, iġifiri, il-taħdidiet li kienem eh, bejnietna u l-Kunsil u nibdan billi nejt li dan l-impenn li kienem fuq eh, l-MFF eh, 2014-2020 rajna li kien ġiet użata flessibilità differenti mill-perjodu preċedenti 2007-2013. Aħna aċċettajna li jkollna tnaqqis fl-MFF. Imma Eh, l-għax flessibilità. Flessibilità tfisser li kollok mekanizmi flessibli għanna ftejmiet ma l-istituzzjonijiet l-oħra u eh, fil-fema tagħna, pereżempju l-fond eh, ta' solidarjetà jew kellha l-fondi li l-fond qed nitkellmu dwaru illum dawn huma fondi li jmorru lil-lin mill l-MFF Issa għanna u koll xaħġa ġdida illi eh, il-marġinu ma tiġix eh, użata sena ta' qabel eh, mill-2016 tkun tista' tintuża bħala impenn fi snin ta' wara. Issa, budget żgħir rridu nużaw anki raġunijiet ta' effiċenza rridu nużaw din il-flessibilità u rridu nużaw l-istrumenti kollha ta' flessibilità illi nirrispettaw l-impenji tagħna hija wkoll xi ħaġa li rridu nindirizzaw hija inaċċettabbli li pereżempju eh, fi sezzjoni tlieta għandna żewġ biljun li rridu eh, eh, rridu naraw kif ħa kif ħa jintnefqu aħna ma nistawx nistennew li l-kunsill ħallas il-kontijiet li ħallas id-djun ma nistawx nepermettu illi dan jiġri fuq soġġetti tant importanti. Il-famuża il-famuża tabella tlieta seħola li tridu. Dan ma japplikax għal proġetti pilota minn kella fi, fi, fi, fi tħejjija Hawnhekk qed nitkellmu dwar 24 miljun euro li mhumiex biżejjed fil-fema tagħna illa li għax għandna bżonn ta' marġini ta' manuvra għal proġetti pilota u għal ħidmiet preparatorji. Fuq eh, il-budget uh, partikolarment għal dan il-kumitat rajna żieda fuq iż-żewġ fondi prinċipali ġifieri tal-azilu l-migrazzjoni u integrazzjoni il-fond AMIF u hemmhekk rajna żieda ta' 36.3% Zieda konsiderevoli, rajna u koll zieda għal fond ta' sigurta interna ta' 7.5% Issa, eh, fil flasijiet eh, il-Fond ta' Zil eh, Migrazzjoni u Integrazzjoni għandna għanna zieda ta' 35% u dak ta' sigurta għanna zieda ta' 15.5%. Aħna u koll għal-programmi ta' ġustizja ta' l-ugwaljanza drittijiet ta' ċittadini rejna zieda et nqabbel bħalissa ċifri ta' 2015 ma dak ta' sena qabel rajna zieda fl-impen ta' 4.5%. Imbagħad kien hemm punti ġenerali oħra li għaw taħt il-mandat tagħna illi ġi votat fil-Kumitat tal-Budget għat-trialogi. Dan ifisser li 7% naqis fil-personal fil-ħames snin dawn ma jridux xirru applikati l-aġenziji għandhom għadam għandhom situazzjoni differenti, għet nitkellmu dwar disa aġenziji, per eżempju, nistaw naraw li Frontex għandha zjeda ta' 34% fil-personal tagħha u hemm żewġ aġenziji il-EASO E, tnaqisa ta' 0.4 fil-mija u l-Aġenzija ta' Drittijiet e, ta' drittijiet fundamentali b'tnaqis ta' 0.4 fil-mija it-naqis li għazu kien ta' 4 fil-mija jikorreġiruħu l-interpretu. Għanna tħassib speċifiku mux dwar l aġenzija e, iktar imma iktar dwar um, aġenti partikolari, ġviri li għazo il-Europol u dan aħna nkludejna fir rapport tagħna fil-Kumitat Libe. Aħna votajna reċentement eh, rapport um, il-Kumitat et jissuġġerixxi um, Eh, xiexiexu postijiet għal Europol eh, u eh, postijiet għal EASO imma din regola ta' 5% illi aħna qed nisuġġerixxu fil-abbozz għal budget għal 2016 ħajalloka inqasem postijiet għal Frontex inqas tliet postijiet fi Eurojust u erba' fi EASO irridu naraw naqra li din is-sitwazzjoni nindirizzawa imbagħad xi ħaġa oħra. Qed nitkellmu dwar abbozz ta' baġit eh, tal-kumitat, eh, qed nitkellmu dwar eh, qari minnaħa tal-Kunsill fuq eh, dan is-soġġett eh, u jena dejjem dejjem dejjem nistenna ruħi eh, għallar xenarju ila li għax il-Konsil dejjem bek beklem sbieħ jgħidanna li jaċċetta naqblu fid-dikjarazzjonijiet imma mbagħad ma ma jitfax il-flus meħtieġ għal prioritajiet xi kultant għax biss jalloka il-flus għal dak li diġa jkun maqbul dan ifisser li aħna ħan negozjaw skont il-prioritajiet li semmejt għandna seba proposti għal dan l bozz ta' budget tal-kumitat bżiddiet għamilna interventi ċari u issa jkun l-mandat għal bidu ta' trialogi eh, fit-3 ta' settembru eh, għanna eh, għanna l-emendi għanna skedenza għall-emendi ma rridux ikunu speċifiċi wis jiridu kunu speċifiċi bis fuq l-aġenziji li għat, mbagħad f'nofs settembru għanna ir-rezoluzzjoni tħejja Eh, għal rezoluzzjoni 23-24 eh, ta' settembru nivotaw rezoluzzjoni oħra 24 ta' ottubru il-plenarja eh, mm, u 12 ta' 18 ta' novembru l ikonna l-axar votazzjoni. Jena E, nittama bis ħaġa wahda, bakta sun servanda u t-tini ħaġa illi l-prioritajiet politiċi illi il-Konsil iwiet dawn jitraduċu rwieħom f'termini ta' impenn u koll ta' ħlasijiet u flus illi ġu allokati. Grazie. Issa nisimaw minnant xieħut minn Shadows l-ewel Thomas inti tlabt l-ewel u ma istur Coelho. Grazzi, President. Mm, jina xtaqt nibda billi nirringrazzja l-Peter ta' kif meċa dialogu mana u anki ta' kif uh, meċa il-laqa ta' shadows kanna laqa wahda li kienet kostruttiva ħafna u aħna kolla kemm aħna e, tkellimna fuq l-istess ħaġa u bilna Jiena nishtiq ngħid li nixtiequ naraw zida eh, għal budget għal mf u għal Frontex biex ikunu jistgħu eh, jaffaċċaw il-proċess ta' migrazzjoni. Anki il-proposta tal-Kummissjoni li Frontex, EASO, Europol u Eurojust għanda tkun esklusa mill-regola illi il-personell għandu jitnaqqas illi tapplika l-istruzzjonijiet l-oħra. Fl-istess ħin irridu nerġaw nitkellmu fuq il-policy tal- eh, tnaqis tal-istaff meta wieħed is li dawn l-aġenziji għandhom iktar ħidmiet xi jagħmlu. Eh, dina hija ħaġa li għadna ma affrontajniex. Ah, jiena wkoll a favur li nżidu l-budget tal-EASO u tal-Europol biex huma jkunu jistgħu jaffaċċaw il teddi ġdid fil-migrazzjoni u jġildu anki b'mod effettiv kontra terrorizmu u kriminalità organizzata. U l-aħħar punt u għalli għal ħafna żmien aħna ma tajniex flus ekstra għal ġlida kontra id-drogi. Hemm bżonn naħseb nikonsidraw illi f'dawn l-aħħar sitt snin ġew programmati iktar minn 60 droga sintetika ġdida. Għal daqstant, minn fisem l-IPP, nistaqsi il-Komissjoni jerġaw janalizzaw mod komplut il-bżonniet tal-EMCDDA li għal-Aġenzija tagħna li tirigwarda il-kwistjoni ta' drogi. Għax aħna naħsbu li din il-kwistjoni ma ġietx eh, konsidrata bizzejiet. Emżon ma nkomplux narqu għajnejna għal din il-problema ta' droga, hemm bżonn nibdew naħdmu fuq din il-problema. U u issa il-kriżi zdidet il-problema ta' droga saret iktar gravi. Nalaqaw, niringrazzja ta' dibattitu Nirringrazzja l-kollegi kollha tal-kostruttività tagħhom. Grazzi Thomas. Issa Carlos. Grazzi President. Nibda billi ngħid illi ħaġa waħda jiena naf, jiena ċert illi sar saret ħafna ħidma għal budget tal-2016 u anke għal pjan Juncker. Jiena Hawnhekk nixtieq nitkellem fuq tliet affarijiet. L-ewwel net kumment ta' karattru ġenerali u nittama illi il-rapporter Fernandez jieħu nota ta' da. Aħna dejjem anki issa għall-Unjoni Ewropea għanna budget insuffiċenti. Ma nistawx aħna nħorġu, noħolqu iktar Ewropa b'budget li huwa mizerja. Laqas jasal għal 1% tal-GDP tal-Unjoni. Umbat puntiħor, waċar li l-komitati tana kolla għandhom eh, sfidi ġodda u dimom eh, dana għalunna b'mod ċar anki il-rapporter u anki Peter u Thomas iż-żewġ shadows li tkellmu qabli. Eh, aħna għanna kwistjoni enormi u dimna, il-Mediterran, l-immigrazzjoni, tal-bit ta' azil, hemm mewġa ta' immigranti, għanna bżon ta' strumenti li jaħdmu bħala risposta Jekk xi ħut minn dawn ir-risposti jistgħu eh, jista' jkollhom eh, jiġu jistgħu jiġu finanzjati bil baġit u mhux faċli. Eh, huwa ċar li għandna bżonn ta' strumenti ġodda f'mekanizmu ta' flessibilità differenti. Wara kollox anki Nieder Muller tkellem fuq u dan fil-intervenzjoni tiegħu. Għandna bżonn għal dastant. nirċevu risposti U ma nistawx aħna meta e, e, meta tasal emerġenza ma nistawx naffaċċaw għax m'għandniex strumenti. Mbagħad l-aħħar ħaġa e, tkellem fuqha wkoll Madwell Fernandez di. Ħafna drabi meta jiġi preparat budget il-Parlament jikopja proposti tal-Kummissjoni. Pratikament il-Kummissjoni tagħmel proposta u il-Kunsill jaqta din il-proposta u l-Parlament jerġa' E, ipoġġi xieħut minn dawn il-punti tal-Kommissjoni. Ħafna drabi, e, e, bosta drabi, dan mhuwiex biżejjed għax anki dak li qed tipproponi l kommissjoni hija inqas minn dak li hemm bżonn. Il-ġlida kontra droga per eżempju, waħda minn dawn l-eżempji. Ma nistgħux ikonna din il-tnaqqis sistematika tal-ħames ta' 5 fil-mija. Għall-aġenziji kbar forsi iva, imma għal Eh, aġenziji żgħar jekk wieħed ikollu personal persuna waħda inqas, e, ifisser li ma jkunx jista' laħħaq ma' xogħol eh, tiegħu. Dan huwa ftit kif jgħidu l-Ingliżi qed nitkellmu fuq peanuts hawnhekk, għax dawn l-aġenziji hawnhekk m'għandhomx implikazzjonijiet fuq livell ġenerali, però huma importanti ħafna dawn il-flus għall-aġenzija stess u jiena nittama illi il-sensitività tal-komitat tagħna unbat tiġi inkluża fil- fil fil-rapporter. Id-dispjaċini ninterrompik, e, waħda minna forjiet iktar importanti li namlu fil-fatt taħna dan, però bżon e, nalqu e, kmin kemm jista' jkun għax għandna mbagħad ismih fuq il- Eh, drittijiet fondamentali għanna kandidat u hemm eh, anki dawk in-nies li jixtiequ jmorru lura pajjiżhom. Eh, inti l kellima u prova tkellem l-iktar mod għasir kull wieħed. Jidispeċini kora koronajtek. Grazzi, sa niprofa nitkellem fil-qosar, bl-izvedis però. <coughs> Fuq minnaħa tal-gwe, Aħna naqblu ma din littra, aħna nishtiqu illi il-persuni jiġu protetti fil-budget u illi nikonsidraw anki eh, l-akkoljenza u l-integrazzjoni. Irridu namlu mod illi eh, il-pajizi li l-iktar impenjaw riħom eh, kuni jistaw jirċevu fondi. Pero nishtiq kol najt illi il-Kunsill qed jipprova jelimina l-ispejjeż illi għandhom xjaqsmu mal-rikolokament. Jiena naħseb illi hemm bżonn nipprova nagħmlu kull ma nistgħu għal budget għaliex hemm eh, il-finanzi għal militari għal biex niġġieldu kontra Eh, traffikanti tan nies u biex natu l-fondi għal Frontex, però għanna bżon fondi anki għal biex nebatu dawn il-persuni l-ura. U dan għal 2016, għal 2017, eh, u sen eh, għamlu sen għamlu se għamlu kull ma biex insegwu anki dak li għamlu l-Kunsill. Grazzi ħafna, id-dispjaċini najdilkom titkelmu fil-qosor, nisimaw sal-ewwel minant Peter u mbagħad minant Fernandez. Grazie ħafna, hija se nitkellem fil-qosor ħafna. L-ewwel net jiena nixtieq ringrazja l Sur Fernandez għal kommenti tijaw u importanti għalina, u ma importanti għalina. U nixtieq anki nir-ringrazja l shadows jiena naqbel miegħek Thomas naħseb illi għandna għanna atmosfera tajba fil-komitat u se nkomplu il-ħidma tagħna biex nkunu nistgħu niżviluppaw pożizzjoni qawwija u koerenti fil-kumitat fuq dak li għandu x'jaqsam mal-budget tal-2016. Grazzi. U sal-aħħar kelma is-Sur Fernandez. Iva, vera, għana budget zaħira, bejwet uħor 100% tal-prodott gross domestiku, eh, tal- <laughs> Tana meta inqabluh ma' 20% tal-Istati Uniti. Ġifieri dan meta nafu li għandna kompetenzi u prioritajiet ġodda. Naħseb qed nitkellmu dwar budget ta' bejwet 45 miljun biljun mija nsi 45 irridu eh, narfu eh, illi għanna 94% meta dedikati għall-investimenti u 6% dedikati għall affarijiet amministrativi. Ġviri, dan huwa budget importanti ħafna u li jagħti valur mizjut. M'hemmx dubju dwar dar. Imma irrit ikun hemm risorsi, propji allokati. Naħseb li differenza bejn beneficjari u kontribwenti din hija xi ħaġa ħażina għall-Unjoni Ewropea. Illa li jiex dan wasal biex dawk li jgħidu Ivan, bżonn tal-MFF imma mbagħad ikun hemm adattamenti kull sena li jirrifletti riżultati ċifri inqas minn dak illi ġew maqbula, ġviri ma nafx. Jiena, jiena, kif jiġu maqbula ċifri, imbat b'mod sistematiku eh, dawn iċ-ċifri jitnaqsu. Aħna nafu kemm xi ħaġa tqum illi pereżempju daħal xi ħadd ieħor imma rridu naraw naqra x'valur spejjeż inti titħallas meta inti meta inti qed naħħil il xaħat. U jekk ma nagħmlux din analiżi allura nkunu qed nonqsu. Jekk ma nkunux jekk ma nagħmlux din analiżi kemm ħa jiswa l-Unjoni jekk inneħħu impjieg naħseb nkunu qed noqsu mill-pentana fuq din il-kwissjoni u rridu allura naraw naqra illi dan l-aspet jiġi ikkonsidrat. Issa, fuq il-fat li il-budget mumiex bizzejiet għall-aġenziji il-limitazzjonijiet nafuhom għall-MFF nishti nitlobkom teħdu paċenzja bija jekk nieħdu konsiderazzjoni l-elementi kollha tal-kumitati ikonna MFF eh, budget enormi u dan bgullu mhux biżejjed, grazzi. Very much Mr. Fernandez also to the Issa, grazzi Fernandez. U grazzi anki le Shadows il-prezentazzjoni se tkun fil-15 tal-Ulju. Grazzi tal-kollegi kollha. Issa nistaw naddu għal punt 11 il-proċedura ta' selezzjoni għal FRA. Il-kandidati skont l-artikolu 15 ta' regolamenti tal-Kunsil. Jena xtaqt nirringrazzja b'mod partikolari l membri illi ġew għal dan il-punt, nafu li huwa tard u llum il-ħamis, nitlob skuża E, dispeċini li e, programmajta f'dan il-mod, imma e, dan huwa punt importanti ħafna, naf, Skużawni, rrit nħares lejja fun il-noti tiegħi, eh, kelli bżonni verifika l-proċedura. E kulħadd huwa pront, e kulħadd huwa lest, tista' nistgħu ngħaddu għal ħatra ta' direttur tal- eh, Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali. Skont l-artiklu 15 ta' regolament tal-Kunsill, il-Parlament, il-Kunsill għandhom jagħtu l-opinjoni tagħhom u jgħadu x'inija x'inhu l-preferenzi tagħhom fuq il-kandidati. il kandidati se nisimaw individualment it-tlet kandidati shortlistis skont l-artikolu 15 eh, skont il-regolament 168 tal-2007. Sena naqra l-artikolu malajr dan jgħid illi għabbażi tal-lista tal-Kummissjoni wara li jkun hemm talba l-Kummissjoni u wara jkun hemm so, eh, proċedura ta' selezzjoni ikun hemm eh, eh, il-kandidati jitkellmu dim il-Parlament u l-Kunsill il-Parlament u l-Kunsejl mbagħad jagħtu l-opinjoni tagħhom jgħidu x'inhi l-preferenza tagħhom. Allora nixtieq infakkarkom kollha li l-Kumitat Libe abbatet kwestjonarju lil dawk il-kandidati u għandhom tliet mistoqsijiet komuni u tliet kandidati irrispondew bil-miktub u risposta hija disponibbli fil-laqat tal-awla il-vot se jkun fit-2 tal-Lulju. Issa sen nolli bil-polsa il-kandidat tal-ewwel persuna li se nisimgħu minn għandu. ma nħossi li ħaġa neċessarja meta jkun hawn tlieta eh, tliet persuni biss, imma dan huwa mod eh, ġust. Issa qed rawnina sen se noħroġ eh, l-ewwel isem aħna għandna proċedura trasparenti ħafna. Anki <laughs> anki il-reċipjent huwa trasparenti ħafna. Jiena ma rridx l-imbagħad jakkużawni li jiena eh, qed inkun parzjali. Jiena laqas nafhom il-kandidati, ħadd minnhom ma jiġu minni. Wieħed huwa Skozzi, Skoċċiż mela l-ewwel nisimgħu Missur o Flaherty. Jiena minix Irlandiż, jiena għandi aċċent <laughs> skoċċiż anzi. Is-Sur Flaherty inti l-ewwel wieħed. Umbagħad umbagħad wara blordni alfabetiku, <laughs> però fil-fatt l-isem li miss ġib blordni alfabetiku. Huwa kollega eh, Olandiż Signora van der Lan u l-aħar kellima Grant Liris. F'dan l-ordini. Mela nilqa l-solo fl-ħarti fil-laqa tal-libe, skużawni, kienet ġurata twila, jina ħana dirkom kif se namlu din il-dan ismiħ. Il-kandidati għandhom jamlu Starrija orali għal mux iktar minn 5 minuti. U wara l-introduzzjoni se jkun hemm il-possibilità li eh, <laughs> li jisiru 11 il-mistoqsija. minnaħa tal-membri. U kull membru jista' jitkellem għal 3 minuti. Eh, għal 3 minuti, minuta għal mistoqsija u 2 minuti għal risposta se jkolli nkun rigorus ħafna eh, biex nizgura eh, illi l-persuni jirrispettaw l-ħin għax inkella l-aħħar kellim mbagħad ma jkollux biżejjed ħin biex jagħmel mistoqsija. U se jekk inti iddum iktar minn ħames minuti jiena se interrompik. Skużawni, u jiena se għamla l-istess ħaġa għal kull kandidat u għal kull mistoqsija. L-interpretazzjoni eh, hija disponibbli allura tista' titkellem il-lingwa li tażel u għak bok titkellimx taġġel wis. Natik il-mikrofonu sur fl-ħar tijal biex tamel prezentazzjoni tijak u nerġan fakrek illi għandek tamel starrija taftuħ eh, orali għal mux iktar minn 5 minuti. Kollegi intkom kolla lesti silenzju, <laughs> eh, kunu ġentili mal-kandidat, miex ħaġa faċli. Kulħadd lest. Is-Sur Flaherty. Grazzi President. Membri onorevoli tal-Komitat, ja pjaċir kbir u dinkom dal qudiemkom eh, dal dalodu kol, Eh, tkellimna fuq il-rapport tal-FRA, kienet kisba kbira eh, eh, l-istoria ta' din l-Aġenzija, anke ma tantx ila teżisti, illi tagħti u risorsi utli biex tenkom taqdu dmirkom responsabilità ta'kom għal protezzjoni ta' drittijiet fundamentali ta' ċedenji Ewropej Issa, eh, kif timxi l-qoddim l-Aġenzija, il-wieħed jibni fuq il-kizbit tiegħu forsi nkunu nistgħu niffukaw b'mod iktar partikolari fuq tliet aspetti tal-ħidma tagħhom u permettu li nitkellem fuq dan. L-ewwel wieħed huwa il-mainstreaming ta' drittijiet fondamentali fl-istruzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Sallum pjuttost sajlu, kontenitur malu meta nġu għadrittijiet fundamentali, hemm impenn f'ċerti mhux f'koħrajn, għallin inqas mhux e, e, b'mod xiera fuq il-kuntest ta' sikurezza. Allora l għol wahda jgħal mainstreaming it tini punt li l-Aġenzija tista' tagħti iktar attenzjoni u żmien għal e, għall-istati membri biex tibni eh, kuxjenza fuq id-drittijiet fondamentali, specialment tal-karta eh, fuq livell tal-istati membri. U dina miex propju il-ħidma tal-Aġenzija, din għandha issir mill-operaturi nazjonali, mill-istati membri u, l-operaturi nazjonali, però le farej għandu ruol importanti ħafna bħala ċentru ta' eccellenza eh, biex ikun ta' katalista għal din l-attività fuq livell nazjonali. U t-tielet punt hija dik ta' focus intens li niproponilkom illum, ċoħe dawk l-operaturi li huma li lem mill-istatu mill-istituzzjonijiet li għandhom ruol importanti biex isostnu drittijiet fondamentali u qed nitkellem jiena fuq is-settur tan-negozji irridu nimpenjawhom iktar u l-FRA għandha għol f'dan biex eh, eh, u ma jkunu jistaw eh, ikunu konxi ta' responsabilitet tagħhom fil-forniment ta' drittijiet fuq id-data retention is-suq intern u s-suċċess ta' dawn jista' jkun propju determinat minn din l-imġiba aħna, eh, eh, waqt li aħna nipruvaw nappoġġawkom dejjem aħjar f'dawn l-oqsma u fl-attivitajiet oħna u għaliex intkom tistaqsu jiena nixtieq nikkandida ruħi. Jiena se nitkellem fuq xi ħut mill kwalitajiet li nħoss li importanti għad direttur tal-FRA. Id-direttur għandu jkun l-ewlet Ewropew eh, konvint. Uh, uh, Jiena fil-fatt eh, ċittadin gburi tal-Europa, tal-valuri tal-Europa, l-Europa li rebħet il-Premju Nobel. It-tieni, il-direttur tal-FRA għandu jkollu esperienza ta' dik il-ħidma diffiċli ħafna illi jaqbad il-liġi il-liġi eh, sempliċi tal-dispozizjoni eh, ta' drittijiet fondamentali u jitrasforma fil-politika pubblika azzjoni u jena nistix najt illi ili 8 snin naħdem fil- Eh, komitat eh, ta' drittijiet tal-bniedem fil-ġnus ma'uda u għandi esperjenza f'dan eh, il-settur. U kwalità oħra li direttur għandu jkollu hija li kun jifem il-funzjoni ta' appoċ tal-affarej. Il-politika edha fidejkom l-affarej edha hemm biex E, tappoġġakom billi tikom data u analizi tajba biex tkun tistgħu tagħmlu ħidma tagħkom. U dan huwa l-istess ħaġa li jsir li kont nagħmel meta jiena kont il kaf ta' istituzzjoni ta' drittijiet tal-bniedem illi kienet qed tipprova tagħmel l-impatt fuq l-eżekutiv mod simili. U l-aħħar qasam li nixtieq nixbet l-attenzjoni għalih fuq dak li għandu qasam mal-bżonnijiet li id-direttur għandu jkollu hija ir-rekord tiegħu illi biex wieħed ikun direttur tal-affarijiet rituri juri illi huwa ta' għanijiet komplessi ta' livell oli fl-modi u jien nista' nagħtikom ħafna eżempji. Eh, però l-iktar wieħed reċenti pereżempju huwa s-sena li għaddiet inizjattiva prinċipali biex insaħħu eh, l-oversight tal- ġnus maquda ġiet eh, eh, eh, mamula mill-Assemblea tal-Unjoni tal-ġnus maquda f'New York u r-riżultat ta' dak il-proċess kien ġej minn proġett li jiena kont qed immexxi li kien jismu il-proċess ta' Dublin fuq is-tisħiħ ta' din is-sistema. Xi 80% ta' rakkomandazzjonijiet illi ġew mill- Eh, minn dan l-eżerċizzju bħafna multi-stake li kontili naħdem fuq eh, sentej u wasal tal ximit konklużjoni. U dana etna eh, bħala l-iktar eżempju reċenti li jina għandi abilita li nkun nistannati dan il-level u li li wieħed jistenna minn l-farej. Grazie. Grazie ħafna tilkom li dawn huma il-kommenti tal-ftuħ u li s-ser nuqafkom wara ħames minuti. Eh, mela, inti l-ewwel persuna illi tkellem, tagħmel l-introduzzjoni tiegħek għalhekk ħanibdew bil-ewwel mistoqsijiet min-naħa tal-koordinaturi. Fil-fatt għandha minuta il-koordinatriċi tal-PPE, l-Onorevoli Holmeyer, biex tamil il-mistoqsija taħħom, bat zewċ minuti għal Senior O'Flaherty biex iwieġeb. Grazzi ħafna, Sur President. Tuħ sekonda, tuħ sekonda ħalli jitfa il-headphones fudnej, jek joġobkom. Iva, wara il-starijiet tal-Sir Timmermans. Your microphone is not Again. on. Uh, will be about tolerance, namely how to eh, irridu eh, naraw kif ser namlu biex niġildu l-antisemitizmu, l-antikristjanità, l-anti eh, Islam ukoll li huma l-isfidi li qed tara li huma l-iktar pertinenti fis-soċjetà tal-lum u kif tista' kif jistgħu jiġu dawn indirizzati. Tajja wisq, mela, żewġ minuti għat tweġiba minnaħa tas-sur of flirting. Grazzi ħafna. Naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna smajt lill viċi President Timmermans li huwa jħoss li dan ser jagħti saħħa lil eh, qafas ta' kontabilta tal-Unjoni Ewropea. Jina naħseb illi dan jorbot ma' wieħed mitlet Ehm, suġġetti l-aktar importanti marbuta mal-ksur ta' drittijiet fundamentali. Jina naħseb illi l-FRA tista' tagħmel diversi affarijiet. L-ewwel qabel kollox billi tagħmel diġà kif qed tagħmel, jiġifieri billi tipproduċi data mm, li hija b'saħħitha kontra il-diskors eh, ta' mibeda tista' tagħmel dan bċerta ħeffa u rajtuh inti intom kif għamilna uh, fil-kwistjoni ta' Charlie Hebdo. Uh, eh, xar, f'temp ta' xar, kien nisrilna nagħtu tweġiba u dan ikun utli. It-tieni punt, l-Aġenzija għandha rwol sabiex tipprovdi parir u konsulenza teknika għal qafas legali tal-ħarsin ta' drittijiet ta' kontra li jiksru il-diskorsi um, ta' violenza. Fl-opinjoni tiegħi inti kolok tiġbet linja fejn il-linja tiġbet linja u fil-fat l-affarej tista toffrilkom linji gwida tekniċi f'dan il-kontest. U il-liġi taħdem biss jekk din il-liġi tiġi imxerda. U jina naħseb illi l-FRA għandha rwol sabiex appuntu ixxerret dan l-spiritu ta', ta ġustizzja fil-postijiet fejn hija għandha kompetenzi ta' mellan. Tajjeb wis eh, għal minuta għal di il-koordinatur is-sur Niedermillen? Le, skużani, skużani. Għal di eh, Marju Lorsten. Grazzi, Sur President. Grazzi, um, Sur O'Flirty. Is-CV tiegħek huwa tassew impressjonanti u taf illi f'dan il-kumitat aħna qed nistennew illi l-affarejt tkun l-imsieħeb tagħna. Hemm bżonn li konna biċċa għodda li nistgħu nifhmuha tajjeb sabiex ikunu nistgħu inqablu il-mod kif l-Istati membri qed jisodisfaw il-responsabiltajiet marbuta ma' drittijiet fundamentali. Illum irċivejna rapport, kien rapport tajjeb, pero xorta waħda ma kienx opportunità eh, sabiex fih nsibu l-indikaturi sabiex ikunu nistgħu nqablu l-prestazzjoniet tal-istati membri. Għalhekk inti fl-opinjoni tiegħek taħseb illi b'mod realistiku eh, intom eh, u ġestjoni tiegħek tista' tipprovdi dawn it-tip ta' indikazzjonijiet partikolarment fir-rakkomandazzjonijiet pajjiż pajjiż. Għazewċ minuti. Grazzi, grazzi ħafna, Honorable Lurston. Iva, jina konta prezenti f'dak l-iskambju ta' femmet ta' dal-ħodu. Jina nasab li l-FRA jina meċa propju f'din id-direzzjoni. Ir-rapport ta' din is-sena huwa e- sar mis-soltu, pero eh, però ma jgħidx xinu ma soluzzjonijiet tal-problemi, xinu ma soluzzjoni tal-problemi, sempliċement jgħid li ma' l-problemi. L-indikaturi u l-metodoloġija tal-indikaturi li l-FRA proponiet u li diġa qed tapplika bħal per eżempju fil-kuntest tal-Rom u fil-kuntest tal-ġitiet ta' tfal u ma mm, utli ħafna sabiex ikunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni kif suppost. Ġifier naħseb li iva mixin fid-direzzjoni tajba biex l-kom id-dejta li għandkom bżonn. Ovvjament iridu nqisu f'moħħu f'moħħna illi l-FRA mhijiex xi korp ta' monitoraċ. Iżda, xorta waħda l-affarej għanda tiprovdilkom l-informazzjoni tal-affarijiet li realment qed jiġru fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi il-mistoqsija Limis mm, mill-Honorable Stevens għall-ECR. Grazzi ħafna, Sur President jina smajt il-dikjarazzjonijiet uh, u l kommenti inizjali tal-Sur u Flirti u smajt ukoll dak li jedna dal-ħodu fuq l-FRA. Meta nindirizzaw il-persuni b'disabilità, dawn huma parti minn konvenzjonijiet internazzjonali li l-Unjoni Ewropea ratifikat magħhom. Fil-kas tal-FRA huwa ċar illi um, uh, illi din l-Aġenzija tixtieq uh, tkun ċentru ta' eċċellenza f'dan il-qasam. L-implementazzjoni tal-konvenzjonijiet għal persuni b'diżabilità dan eżattament xifisser u rigward il-kussjoni tal-mainstreaming il-persuni b'dizabilitajiet f'dan il-qasam spiss e, issirilhom diskriminazzjoni u dan jiġi trattat b'mod separat. Per eżempju, l-LGBTs illi huma fil-kuntest tagħhom hemm ċerta uh, apposta mm. Grazzi, it-tweġiba ta' Sur O'Flirty. Grazie, Onorevoli Stevens. Ir-ratifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea ta' CRDP hija il-prassi. Hija utla ħafna illi eh, l-Unjoni Ewropea qed tagħmel lilha nifisha responsabbli sabiex titħares id-din is-CRDP. Jiġifieri diġà naħseb li l-Unjoni Ewropea diġà qed tistabbilixxi ċerta standards għoljin ħafna rigward li nilħu mal-impenji tagħna l-FRA għandha rwol li tipprovdilkom data importanti dwar kif dawn il-lodot qed jiġu implementati. Per eżempju, rigward il-kwistjoni tal-akkomodazzjoni, sakemm sal ma punt din il-kwistjoni tal-akkomodazzjoni qed tiġi indirizzata fl-Istati Membru fih fiħdan l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. Wadem il-kwistjoni tal-kapaċità u il-mod kif l-autonomija ta' dan is-suġġett jiġi rispettat anke meta jkun hemm persuna li hija b'disabilità. Jiena naqbel kompletament ma' Sinjura Stevens rigward l-intersezzjonalità ta' ċerta vantaġġi. Per eżempju, jekk ikun hemm persuna illi hija Eh, li għanda disabilità u apparti minn hekk hija LGBT jew inkella tkun ġeja minn xi minoranza etnika, allura iva ser tkun suġġetta għal vantaġġ doppju. U għalhekk irridu niżguraw illi ikun hemm azzjoni intersezzjonali u l-mod ta' kif dawn il-fatturi li jagħmlu milna dak li aħna jiġu użati bħala vantaġġ u mhux żvantaġġ. Dinja ċentrali fil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Xogar għal PPE. Skużani, skużani, ħadżbal. il missija li mis hija mis Sinjura Wickstorm għal l-Alden. Skużani, skużani. Mela, l-Honorable Wickstorm għal minuta jek joġbok. Grazzi ħafna. Sur u flerti il- um, l-sfond um, akademiku tijak u tassew impressjonanti, mhux se noqgħod nidħol f'dan kollu, però il-direttur uh, li jmiss tal-FRA jrid ikun manager tajjeb irid jagħmel ġestjoni tajba u nixtieq telabora aktar fuq dan. Inti għandek esperjenza fil-ġestjoni ta' aġenzija ta' daqs tal-FRA, kemm kellek persuni, kemm persuni meċċejt u x'kien l-ikbar budget illi tul il-ħajja tiegħek kont responsabbli għalih. U biex inkun daqsxejn aktar konkreta, u forsi anka nidħol fil-personal, forsi inti tista' tgħidilna dwar xi kwistjoni ta' problemi fil-ġestjoni li fil-passat tiegħek affaċċajt. U kif qed nara lanqas biżdob nitkellem għal minuta. Inti sinjura Wickstorm tassew qed tagħmel ħafna aħjar milli qed xirina milliena, prosit, prosit tassew. Issa, mistoqsija għal żewġ minuti minna ħatassur u flirti. Ah, diffiċli din, diffiċli. Pero niprofa. Mela jiena illi nagħmel ġestjoni ta' aġenziji għal diversi snin. Per eżempju, jiena għamilt ġestjoni ta' aġenzija fiħdan il-ġnus ma'uda, inkluż eh, f'żoni fejn kien hemm konflitt u anka wara fi żmien ta' wara l-konflitt bħal pereżempju l-Bosnia Herzegovina, irnexxieli wkoll immexxi tim kbir mhux ħażin meta kont koordinatur għal programm tal-Asja u l-Paċifiku. U meta wieħed is il-personal kollu allura tista' jisme, eh, bejwet viħor mit persuna li jiena kont responsabbli tagħhom. Ma nistax nkellmek fuq budget għaliex hekk nagħmel dan forsi nkun qed nisbalja. Jiena bħala kap eh, kummissarju għal eh, għall-operazzjoni ġewwa l-Irlanda fejn kont qed immexxi 25 persuna, jiena hemmhekk f'dak il-kuntest indirizzajt Eh, il-problema ta' budget limitat ħafna li kellu pajjiżi. Jiġifieri hemmhekk tistgħu taraw kif eh, persu kif jiena nexxieli eh, naħdem f'kuntest fejn kien hemm tnaqis bil-budget għalkemm aħna ma konniex ħatja biex ngħidlek direttament għalmenu ma konniex ħatja u fl-istess waqt irnexxieli nmexxi l-affarijiet. Sfortunatament jiena kont kont tal-kontet nassisti għal ħafna tbatija, pero irnexxilna. There's a slight concern which I didn't anticipate, which is I'm asked, we have to ask 11 questions. Irridu nsaqsu 11 il-mistoqsija u memx uh, lebda rappresentant tal-grupp GUE biex iressa mistoqsija. Madana kollu għajan għaddu għal mistoqsija numru 6 tal-ħodor, l-Onorevoli Sargentini. Uh, forsi sakam titkellem inti, Signora Sargentini, nipprova nara xħan ħarbex, unsib xi soluzzjoni. Mela, mistoqsija għal minuta, Onorevoli Sargentini. Mela, ħajkollok taħseb malar ħafna, Claude Sulof fl-ħerti, inti għet li l-Unjoni Ewropea ma stabiliċieċ il-fra bħala Aġenzija ta' Monitoraġġ iżda għawek tinsab id-diffikultà għaliex ħafna minna fil-Parlament Ewropew jixtieq li l-fra tkun korp illi tagħmel monitoraġġ. Għalhekk jiena nsaqsik jekk ikollok tagħmel dan inti kif tħossok partikolarment f'kuntest fejn il-stati membri ma jħobbux u ma jħedux kost meta jiġu mqabla ma' stati membri oħra u anka xitejdilna dwar l-pjanar annwali tijak u dwar il-fatt li aħna nishtiqu li kunem leġizlazzjoni favur drittijiet fundamentali għabbażi ta' dejta li ġbartu. Kif ħajkun ir volti xħajkun ir volti tijak f'dan il-kontest? Grazzi ħafna, onorevoli Sargentini il wol ta' l-Aġenzija huwa illi iwassal informazzjoni impeccabli l-diversi korpi u istituzzjonijiet bħal istituzzjoni ta'kom biex intom tassu għal konklużjonijiet. Dan jirrifletti situazzjoni fl-Istati membri jgħidlek xkun qed jiġri fuq uh, suġġett partikolari u jekk dan ikunx um, b'konformità ma' standards internazzjonali, però mhux ta' responsabilità tal-FRA illi tagħmel uh, u tieħu u tagħmel um, tiġudika, tiġudika fil-fatt. U għalhekk jiena nibqa tal-opinjoni illi il rwol tal-FRA huwa għandu jkun rwol ta' appoġġ biex ikompli jisħaq fuq oqsa oqsa ta' kontabilta. U naf illi partikolarment il-Komitat Libe aħna nistaw, aħna pala fra eventualment, ikunu nistaw natukom bizet informazzjoni biex ikunem aktar Eh, trasparenza fuq eh, il-diversi eh, oqsa li jazistu fuq livell ehm, komunitarju u affarijiet ta' dan it-tip. Naħseb illi l-FRA tista' tilab rwol, jista' jkollha rwol f'dan il-kontest. Anka rigward il-ġabriet ta' informazzjoni dwar stati membri, però il-fatt illi li namlu monitoraġġ dak ma jkunx fir-responsabilità tagħna. għall fdd eh, eh, fil-fat imis l-IFDD sabiex tamel il-mistoqsija taħħa, ma nafxekkawx xi membru. Mawx membru, jina naf li mawx membru, et namel mistoqsija retorika, ahfru li l-ni għawek minn dal-ħodu. Madana kollu. Rridu nsibu soluzzjoni u naħseb illi li ser namel huwa illi ser namlu 11 mistoqsija un bat naraw jekk ikun xaw min jishtiq jirġa jintervjen jek ikun hemm ċans. Mela, l-INF, l-INF il-partit il-ġdijt, il-grupp politiku il-ġdijt, kiku jista jgħamil itmin mistoqsija. Fil-fat, Eh, il-membru li inf għadha kif telqet issa ħasra għaliex eh, kellha tibqgħu biex tagħmel il-mistoqsija tagħha. Però il-kellim li imiss l-Onorevoli Xogor għal PPM. Iva, ħani provanżon fil-qassar, fil-qosor, kif tistatejn li l-Kommissjoni u l-Parlament u l-Konsil sabiex eh, ja jitfa aktar dawl fuq ċerta minoranzi li qed ibatu l-aktar anka kontra l-użu ta' ċerta diskors li tuża fil-kuntest tagħhom. Kif tista' tgħin lill-Kummissjoni sabiex tiżgura li kunem hemm l-implementazzjoni ta' dak li hemm fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Smajna ħafna anka Mr. Timmermans sfortunatament li qal li din hija kwistjoni Ehm, ta' responsabilta tal-istati membri. Eh, però forsi tista' tejna f'dan, partikolarment eh, tista' tgħid xi ħaġa lil ċerta stati membri bħal Renju Unit, Franza u Slovenja wkoll. Grazzi ħafna onorvoli xogor. Naħseb illi l-aħjar tweġiba l-instantik hija illi nisħu fuq ir-rwol tal-Aġenzija sabiex jagħti ħajja lill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Iżda sfortunatament din il-karta għada mhux qed intuża biżejjed. Naħseb illi fil-fatt 14 fil-mija tal-popolazzjoni ġenerali taf bl-eżistenza ta' din il-karta. Dan mhux biżejjed. Ridu nġbdu l-attenzjoni tal-Istati membri ħalli huma eventwalment jieħdu l-azzjonijiet tagħhom eh, l-FRA e għandha ħafna x tgħid dwar il-problemi grafi li jeżistu f'ċerta stati membri. Naħseb li dan kiku jkollu l-impatt ta' beneficju tant mhix floqs ma li għadek kif semmejt. Grazzi ħafna għales inti l-Honorable Gomes, 11 mistoqsija jina koncern saqsik mil-ġdijt dwar ir-rwol ta' monitoraċew innuqqas ta' dan ir-rwol. Taħseb li l-Aġenzija tkun f'pożizzjoni illi tipprovdi l membri ta' dan il-Parlament Ewropew data simili ta' semestru Ewropew u tgħidilna kif il-budget kellu ehm, u kif robat ma' kwistjonijiet marbuta ma' drittijiet fundamentali. Two minutes, please. Għazewċ minuti. għasafna, ħafna, Onorevoli Gomes. Mela, il-mistoqsija fil-qosor Iva, jina nemmen illi eh, l-FRA tista tagħmel dan u l-affarej tixtieq li jkun hemm aktar eh, li tingħata aktar informazzjoni biex ikun hemm l-applikazzjoni orizzontali tal-drittijiet fundamentali fl-oqsma kollha, inkluż brabta ma' ċert aspetti bħal austerità u l-impatt soċ-ekonomiku. Nifhem li rridu naħdmu fil-kuntest tal-MFF, però il-ġittijiet fundamentali ma jistawx jitwarbu, ma jistawx jiġu eliminati minn ċerta kwistjonijiet. Dawn għandhom ikunu is-sissien tal-ħidma kollha tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk inħoss li suġġerament tiegħek kienu qed kostruttiv għall-aħħar. Grazzi. Grazzi ħafna kollegi. Mela, għandi idea. Diġà staqsejtulu ħafna mistoqsijiet lil um, lill sur O'Flirty. Għalek li nistaw namlu huwa u fil-fatt huwa illi jekk il-persuni li xtaqu jisaqsu dawn il-mistoqsijiet jirġaw saqsu e, forsi mistoqsijiet bl-istess ordni li saqsejnihom lill-membri li jmiss. Hija xi ħaġa din li tistgħu taċċettaw anke għaliex kien hemm e, bilanċ politiku fil kallima ma nafx jekk tablu xew le. one at a time, Judith first and then. Judith, nadir il-kelma, bat Cecilia. E, jina naħseb illi iva u għatajjeb illi nistaqsu l-istess numru ta' mistoqsijiet, pero mux l-istess mistoqsijiet. Le, le, mux l-istess mistoqsijiet jgħid Sir President. Forse tistaw tbidluhom xi ftit. Iva, però naqbel li ikunem l-istess mistoqsijiet, ċaj l-istess persuni jamlu l-mistoqsijiet xi ftit mibdula. Tajjeb wisq. Mela, taħsbu li kont ġust bizzejet? Iva, mela, nirringrazzja l membri kollha li għamlu il-mistoqsijiet, nirringrazzja li solo flirti għal mistoqsijiet, għal tweġibit kollha li eh, oġbu jiprovdi u skużani jekk xi drabi żbaljajt kienet l-ewwel eh, l-ewwel darba li jtna nagħmel xi ta' dan it-tip. Issa ngħaddu għal Sinjura Vanderlan. Edaba.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 Nilqak, Sinjura Pantelan, uħut minna eh, jafuk eh, għalix ma nistax ma nejġ dan, minti kont membru ta' dan il-Parlament Ewropew. Pero, nerġa nkun, nerġa nkun imparzjali kif kont l-ewel. Mela, kif taf, um, ehm, Signora van inti bħala ex-membru parlamentari tal-Parlament Ewropew taf kemm aħna eh, nkunu għafsin partikolarment il-ħamis fil għalhekk ser intik ftit idea ta' kif ħan proċedu. Mela l-ewwel ser tagħmel eh, kummenti ta' ftuħ tiegħek u mbagħad wara ser ikun hemm numru ta' mistoqsijiet illi ser jagħmlulek il-membri ta' dan il ta' dan il-Parlament Ewropew u inti ser kollok eh, ser jistaqsuk l-istess numru ta' mistoqsijiet bħalma saqsejna lil kandidat ta' qablek. U huma għandhom minuta biex jagħmlu l-mistoqsija tagħhom inti jkollok żewġ minuti biex tweġibhom. Ser eh, ikoll nkun riġidu ħafna fil-ħin u kif taf hemm ukoll l-interpretazzjoni provduta lilek eh, ġifir tista' titkellem waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, nitolbu biss li titkellem bil-mod imma dan tafu diġà. Mela għal ħames minuti il-kummenti ta' ftuħ tiegħek imbagħad wara l-mistoqsijiet. Fidejk, sinjura Panderlan. Grazzi ħafna, Sur President, ehm, membri distinti, u għataw unur għalija li nerġan kun għawek fostkom wara eh, ftit wara fil-fatt l-avvenimenti tal ta' 11 ta' settembru kien propju fidejn dan il-Parlament Ewropew sabiex jagħmel xi ħaġa jina minix sorpriza illi l-Komitat Libe qed jibqa' wieħed mill-aktar komitati involuti sabiex jiżgura li drittijiet fundamentali jisiru ir-realtà. Sfortunatament però għadna ma wasalniex għatem livelloli ta' antisemitizmu kontra il-persuni Roma, kontra violenza, kontra n-nisa, kontra l-LGBTs, razzizmu u diskorsi ta' mibeda kontra it-tfal, diskriminazzjoni ibbażata fuq ir-reliġjon u twemmin u fis-snin illi ġejjin ser ikun hemm bżonn ta' azzjoni aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea qed tipprova ssib um, soluzzjonijiet għal f'dan il-kuntest. Rridu niżguraw illi dak li namlu ikun bbażat fuq il-fatti li namlu tassew dak li jaħdem u illi nużaw il risorsi għad dispożizzjoni tagħna bla mod possibbli. Fl-istess waqt l-Aġenzija trid tkompli taħdem ma' persuni bħalkom illi jixtuqu jaħdmu eh, favur il-ħarsin ta' daw id-drittijiet. Naf li jiena kandidata differenti għaliex jiena ġejt eletta għal tmien snin u jaraw dan bħala zvantaġġ bħal bħal uħut jaraw dan bħala vantaġġ għaliex eh, Eh, għalix naf eżattament kif nista nitkellem u kif nista naħdem ma'kom. Għall-oħrajn dan huwa zvantaġġ għalix jiena eh, għandi twemmin politiku, pero nista nassigurakom illi fra għanda tkun aġenzija neutrali politikament u jina biħsibni nizgura illi dan ikun il-kas. Meta jiena kont parti mill-orti um, kr il-orti kriminali Eh, jina kelli il-kont um, jusa pala wahda li kont imparzjali ħafna u emmek kienet partikolarment importanta l-imparzjalità tiegħi għaliex kienet eh, kwistjoni ta' jekk persuna tintefax il-ħabs jew le. Wala kiena warrabt il-politika u ħdemt fuq xi xkelli naħdem. Intom, membri ta' dan il-Kumitat Libes, spissi kolkom tieħdu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet umanitarji partikolarment importanti bħal per eżempju l-xiren ta' l-mijiet ta' persuni illi jinsabu f'diffikultà u jtjerqu fl-ibħra tagħna. U jiena lesta li nkun hemmhekk preżenti biex ngħinkom, biex nippreżentalkom id-dejta li għandkom bżonn sabiex ngħinkom fil-ħidma tagħkom. Il-fra trid tkun istituzzjoni ti tkun aġenzja li taħdem it-fit mal-Parlament Ewropew. U jina tassew nemmen illi l-esperienza tiegħi tista' tgħin u tiżgura illi kunem data illi hija imparzjali u li tasal lilkom, mhux lilkom biss, iżda anka lil ħafna msieħba tal-FRA Il-vizjoni u dedikazzjoni ma partikolarment importanti fl-istess waqt ma nix ninsew illi mhux id-direttur iżda il-bord ta' ġestjoni flimkien mal imsieħba tiegħu li jiddeċiedi x'inhuma l-prijoritajiet tiegħu. Frandu bżonn ukoll persuna li tagħmel din it-tip ta' ġestjoni illi tiżgura illi l-istaff tiegħu tal-FRA jibqa' motivat u jiena bħala manager u responsabli mill-HR u anka minn kwistjonijiet finanzjarji fiħdan l-ICC kalli din it-tip ta' esperjenza jena rappresentajt il-sistema ġudizzjarja anka ent fi kwistjonijiet bħal per eżempju ehm, tqasim ta' budget strateġiku l-ICC għandu budget ta' 100 miljun euro u staff ta' madwar 100 persuna. L-FRA hija effettiva biss l-affarijiet tista' tkun effettiva biss jekk kull membru tal-istaff tagħha ikun effettiv. Assis membri tafu illi f'kuntest eh, politiku tant diffiċli bħal dak li għaddejjin minnu bħalissa, id-drittijiet fundamentali jistaw jitwarbu, iżda dan ma jistax ikun minħala 16 irrit ikollu l-garanzija illi l-FRA qed tagħmel għal mutaħa biex issib soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien u jiena onorata illi ikun nista' naqdi dan ir wol Grazzi ħafna li Sinjura van der Lan ser naddi mill-ewwel għal mistoqsijiet u l-ewwel mistoqsija ser issirlek mill-koordinatriċi tal-PPE l-Onorevoli Hallmeyer. Jekk jogħġbok. Herr Vorsitzender, äh, die Menschenrechtsagentur ähm, Sur President, il-fra jattiva versi joqsma. Hija partikolarment attiva fl-isferi eh, ta' aġenziji oħra speċjalizzati u dan ifisser li diversi setturi eh, il-lupjar ta' xogħol eh, jew nkella ix-xogħol ta' aġenzija tidħol fix-xogħol ta' aġenzija oħra allura jrid ikun hemm ftehimiet, kooperazzjoni biex ma jkunx hemm irdupjar ta' xogħol. Inti kif besibek eh, taħdem pereżempju eh, ma' aġenziji oħra li jkun hemm forsi ftehim eh, li fuq ċertu suġġetti xogħol jinqasam bejn l-aġenziji biex bekk l-aġenziji jkun jistgħu għet bla problemi. Grazie ħafna l dik il-mistoqsija fuq il-kooperazzjoni bejn aġenziji differenti u istituzzjonijiet differenti, il-Konsil tal-Europa, per eżempju, u l-istituzzjonijiet oħra bħal OECD. Aħna essenzjalment nifokaw fuq din it-tip ta' kooperazzjoni. Għaliex nafu li hemm ħafna ħafna xisir, ra ma staw nafu li dawn irridu pjaw ix-xogħol, importanti li jkun naftejmiet ma' bħal Frontex u għazo biex eh, il-kooperazzjoni tagħna tkun ċara, nafu li diġà hemm kooperazzjoni ma' dawn l-aġenziji importanti li nżommuha, importanti li l-istrateġija fuq drittijiet fundamentali tkun integrata f'dawn l aġenzija kif suppost, aħna minna diġà dan permezz tal-akademija tal-pulizija biex naraw li n-nies jirċievu taħriġ meħtieġ mm, eh, fuq rispetta drittijiet eh, fundamentali, din il-kooperazzjoni hija li tagħmel il-ħidma tagħna effettiva li naraw naqra fejn hemm valur miżjud u kif nistgħu naħdmu eh, iktar u iktar jitfit għall aqwa impatt. Għanna wkoll il-Departament ta' Riċerka unek fil-Parlament eh, rridu naraw li għadha boħra hemmhekk ma jkunx hemm dupjar ta' ħedma bejn il-ħedma tiegħu u tagħna. Ġifieri, kooperazzjoni eh, diġà qed u imma tista' tittejjeb diversi oqsma oħra biex aħna kun effettivi 100%. Iva, skużawni, eh, tal-li tal-li waqqaftkom Issa Sur Peter Nidermiller għal minuta mill-SND. Grazie ħafna minħabba il-problemi ta' Roma f'diversi pajjiżi Ewropej f'termini ta' edukazzjoni u segregazzjoni ma' kol diskriminazzjoni bo ġenerali fuq il-housing, is-saħħa u s ta' xogħol. X'inhu l-antijak, xinu mal-miri għal sarġija ta' integrazzjoni ta' Roma biex fil-kom iktar fl-istrateġiji ġenerali tal-fra. Grazzi ħafna. Naħseb li ħafna mill-ħanijiet deġa ġew eh, identifikati eh, fl-istrateġija tal-Roma. Eh, ir-rwol ewlieni tal-fra dan kollu huwa mhux li nagħmlu dak ix-xogħol, le imma li naraw li l-għanijiet li l-istati membri impenjaw ruħhom għalihom jiġu implementati. Kif nistgħu nagħmlu dan? monitoraċ. U eh, aħna għadna fil-komunikat ċar minnaħat tal-Komissjoni il-ja ruqol ċar u għamot il-fra. Imma ċertament hemm ħafna li tisir il-housing, l-edukazzjoni, ix-xogħol, dan kollha ma' punti li għadhom fuq il-mejda u rridu naraw nara kif ħanieħdu sem bisħieħ u nagħtu drittijiet fundamentali kollha mistħoqqa lil dawn in-nies. Ir-rwol tal-fra allura mhuwiex illi jkollna għanijiet mira ġodda le illi naħdmu fl-imkien ma' seta' membri assistenti biex niksbu dak li fl-aħħar mill-aħħar u ma' wedu mhux ħaġa faċli. Imma il-politika ġdida ta' fra hija illi taħdem fuq il-livelli lokali, taħdem mal komunitajiet lokali. Tara naqra x'inhu ma l-ixkiel illi eh, mhux biss ir-Roma qed ħabtu eh, imma anki oħrajn fil-komunità naraw naqra x'aħdem mhux ma naħdemx. U dak li nixtieq nara huwa illi fejn hemm proġetti illi jippromettu fejn kellna kisbiet eh, jekk jista' jkun dawn l-esperienzi pozitivi li repetuhom biex narfu n-nies dak illi tassew jaħdem. Ma nistawx nkomplu nanalizzaw id-dejta u nejdu iva. Dik is-situazzjoni ħażin, dik is-situazzjoni ħażina, le, irridu naraw x'jaħdem. Fejn huma proġetti li qed nikbu xi ħaġa bihom. Irridu naraw li r-riżorsi huma allokati kif suppost biex bekk nkunu effettivi f'ħidmietna. Grazzi. Grazzi. U issa s-surġurek mill-ICR. Grazzi, jena nishtiq nistaqsik. kif għandek intenzjoni timplementa l-artikolu 14 paragrafu 3 tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali u mod partikolari drittijiet tal-ġenituri. Il-ġenituri li huma kontra li e, huma kontra il-prezentazzjoni ta' omosessualità bħala situazzjoni normali għat-tfal tagħhom. Movimenti fil-Kroazja u fil-Slovakkja fejn kien hemm referendum u f'dan il referendum kien hemm massa ta' ġenituri li esprimew il-pożizzjoni tagħhom u dawn iż-żewġ pajjiżi ġew attakkati mħabba li organizzaw eh, eh, referendum. U nishtiq inkun naf x-intenzjoni għandek int. Thank you very much. Tweġiba bażew x'minuti iva artikolu 14 ċertament jitkellem dwar id-dritt tal-edukazzjoni u mikjar fat li hemm dritt ċara l-edukazzjoni Eh, Ma nafx, eh, ma jisirx li aħna rridu noqdu nidetta u dak li eh, kull skola għandha ddaħħal fil-kurikula tagħha u xupost għallem eh, dan huwa esaġerat. Ili mistoqsija li għajjem, pero fuq n-nies LGBTI li dawn uħossuhom siguri fl-iskejjel, din hija kwistjoni ferm importanti. Jiena ġej minn pajjiż illi kien minn tal-ewwel illi fetaħ iż-wieċa għal kopja tal-istess u issa etne nitkermu fuq eh, pajis eh, fil-Slovenja fejn eh, il naraw din il-leġislazzjoni u koll implementata fil-pajis. Jekk inti kollok ugwaljanza ma dan ukoll fi trattament eh, ta' nies differenti dan ma jfissirx li eh, inti eh, għandek l-istess sentiment ma jfissirx li mhux ħajkollok inġustizzji mhux ħajkollok violenzi rridu nindirizzaw dan l-aspett li li din hija xi ħaġa inaċċettabbli fis-soċjetajiet tagħna. L-istess nista' ngħidu dwar ir-Roma, mhux biss irridu naraw li jkun hemm monitoraġġ ta' sitwazzjoni u jkun hemm rapporti sena fuq sena, u naraw naqra jekk hemm xendenzi pereżempju li qed jiggravaw, imma mhux biss dan, le rridu naraw naqra nkunu proattivi x'nistgħu intejbu fil-Olanda f'pajjiżi daħlet liġi biex propju jkun hemm edukazzjoni fuq dan is-suġġett, allura nixtieq nara naqra jekk hux ħajkun hemm impatt imbagħad sta l-istati membri iva sta likom, sta l-Parlamenti Nazzjonali, tafu li aħna għandna punti ta' fokus ehm, biex naraw naqra jekk ikun xem emulazzjoni ta' dan ta' din il-prassi tajba. Aħna lesti iva li impenjaw ruħna anki fuq il-minoritajiet sessuali. Grazzi issa Cecilia Wilmstrom jekk joġbok eh, eh, mill-grupp SD, Ivanti. inti għalde. Eh, iva, tkellimt dwar trasposizjoni ta' ta' ċertu liġijiet, tista' tara barra ftit fuq kif l-esperjenza f'din l-istituzzjoni purament ġudizzjarja tista' tkun ta' għajnuna jekk inti tiġi maħtura bħala kap ta' l iskif Tal-ICC, anzi tal-frab, peress li kellek esperjenza fl-ICC. Iva, naf li kien hemm personal diversifikat l-ora meta kont naħdem fl-ICC. Ma somma hemm diversi aspetti rilevanti. L-ewwel net il-qorti kriminali internazzjonali ta' fuq li hija entità ġudizzjarja hemm ħafna kritika e, ġermen ġeja pereżempju mill-Unjoni Afrikana u ki minn diversi pajjiżi għala pereżempju nindirizzaw is-Sudan u mhux is-Sirja. Ma din mhijiex e, l-għażla tagħna hija għażla tal-Kunsill ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti u għalhekk rridu nifmu illi fil-mandat illi għandna rridu namlu tal-mutana ġifiri l-istess fil-fra rridu nifmu illi ċertu minn mandat inata l u rridu nirrispettaw ġviri relevanti mill-kritika rridu nifmu illi jem dinja politika importanti eh, illi madana kollu inħarsu il-mandat tana u naraw illi rwanna etnamluħ nil paċi il-ġustizja imma ma rridux narawhom bħala edewa dawn imorru jitfit xi kultant eh, nara diskussjoni fuq sigurtà versus drittijiet fundamentali, eh, imma fl-aħħar mill-aħħar huma żewġ xorta tal-istess eh, moneta. Sa ċertu punt f'mument minnhom intqal fil fad f'dan il-kumitat, sempliċement irridu naraw naqra kif ħa insibu bilanċ x'ħan ikkompromettu. Meta jiena ħadd il-kariga fl-ICC 95% kienu esperti fil-liġi kriminali u jien esperta kriminali, ġifiri u tassew interessanti li nistgħu nġibu ħili ġodda fl-ġenzija tagħna mela li jiena propju um, kont mxaħat um, li minix esperta fil-qasam ġudizzjarju u l-istess hawnhekk jiena minix ħankun xi uh, kap ta' riċerka. Le, ma irrit nara illi id-diversità ta' n-nies nil-axħa u nkunu nista' nisfrutta 100% il-potenzjal ta' taħlita ta' nis li kolli. Grazzi ħafna l-kellim li jmiss, grazzi u koll għal għam. inti għat li xekultant f'termini ta' sfidi ekonomiċi u sfidi oħra donnu id-drittijiet fundamentali hija sfida. Hemm ċertu nies politiċi, ċertu gruppi politiċi li jħossu li intom ħidmietkom hija xi ksur ta' sussidjarjetà. Imma ma nafx, forse jiet nitkellem hawnhekk dwar punti ta' drittijiet tal-LGBT, drittijiet ta' minoritajiet bħal Roma, eċetera. Inti kif ħad indirizza dawn il-politikanti, dawn li istati membri, kif ħad ikkonvinċihom illi din mhijiex lussu u din mhijiex intħil fuq is solidarieta tal-istati membri naħseb iva dan huwa xogħol faċli għala għaliex huma l-koll firmatarji tal-karta ta' drittijiet fundamentali eh, u ma' firmaw konvenzjonijiet ta', nis disabilita mħafna trattati ta' Nazzjonijiet Uniti eh, li huma diġa impenjati li jħarsu eh, u dan permess ta' proċessi demokratiċi fl-istati membri. Iġveri din mi ħaġa li aħna qed nimponu, le, sempliċement l-istati membri huma <laughs> għażlu huma stess, iġveri Eh, għanna din realtà ma bat x'qed jiġri fir-realtà huwa differenti. Allura inti tittara illi tażel il-fatt l-evidenza illi eh, jippartjenu għal punti rilevanti u dak li nara li huwa tal-ħaġeb eh, fi fra huwa li nexxera tikseb ħafna imma importanti li hija tkun minn fuq ta' qudiem iżom itmun u tagħti eżempju tajjeb ta' kif eh, għanna nimxu il-qudiem u importanti li nibqgħu nimbuttaw, importanti li nibqgħu nitkellmu, eh, nipenjaw ruħna fuq diversi livelli, ma dam mhux ix-xogħol tagħna biss, hemm ħafna organizzazzjonijiet non governattivi, trade unions, eh, il-imsieħba soċjali, koll, dawn kollha iridu jżommu dan il-momentum, Irridu nabdu l-messaġġ li dan mhuwiex lussu imma huwa valur fil-qalba tal-Ewropej biex inkunu ġusti kollegi sinjura Mejer tal-INF illi suppost eh, telqet jew ħsibna li telqet issa tal-ura magħna u allura eh, tajjeb illi nieħdu l-mistaqsija tagħha allura sinjura Mejer. Grazzi. Sinjura Vandela, xerti s-sirilu inti għat li kont imħazba dwar il-komunitajiet iżlamiċi li hija maqtuha soċjetà mm, Olandiża. X'inhi l-fema tiegħek dwar mm, dan mm, dan is-sentiment iżlamiku, din il-komunità iżlamika li qiegħda imwarba mill-soċjetà Olandiza, grazzi ħafna, Iva naħseb eh, li rridu jkunu mħasba dwar kull gruppi li ma jħossux komdu eh, f'pajizu eh, jew kella f'kull pajjiż Ewropew. Issa, fuq il-fat li huma jkunu parti mill komunitajiet ma nagħmel l-ebda distinzjoni relevanti minn jekk hux qed nitkellmu dwar twemmin reliġjuż jew nkella twemmin politiku kien hemm dibattitu fuq l-integrazzjoni tan-nies u tip tal-Olanda u l-Europa li nixxieq naħseb irridu Ewropa eh, b'diversità li tirrispetta din eh, diversità eh, rilevanti mill-orientament sessuali tagħhom, ir-reliġjon tagħhom irridu nilqaw din id-diversità u bħalafra importanti illi naraw li kulħadd ikun jaf x'inhuma id-drittijiet u li jkunu jistgħu igawdu dawn id-drittijiet. Hemm pereżempju wkoll eh, sentiment eh, antisemitiku, anti-Islam. Dan huwa telwim dejjem dejjem, ma aħna mhuwiex eh, mhux fil kompetu ta' qogħdu prioritizzaw dawn dawn il-punti. Le, irridu naraw li drittijiet huma ta' minn huma jiġu mħarsa dejjem. Grazzi, Sir Anzi Monika, umbaħt Sir Sugar. E, il-mistoqsija tiegħi hija fuq dawk liktar iktar sensittivi fis soċjetà it-tfal it-teknoloġija tal-internet qed tipprovdi possibilitajiet biex ikun hemm attakki brutali fuq it-tfal, partikolarment ukoll nies. Issa, ma nafx, forsi kif nistgħu natu l-Pulizija miżuri ta' ħarsien ta' sikurezza ta' prevenzjoni rridu naraw li jiva jkun hemm l-internet imma illi min ma sax tajjeb allura il res uħ. U f'dan ir-rigward allura inti eh, kif eh, kif eh, pozizjona ruħek, kif ħa tiżgura il din il-faxxa dajfa titħares. Iva, jena naqbel miak illi dan huwa wieħed eh, mill-iktar reati diffiċli rridu nagħmlu l-almu kollu tagħna wkoll biex nidefendu it-tfal. Kif qatt inti kulħadd għandu jkollu dritt eh, għal privatezza ma dan ma jfissirx li wieħed jinħeba wara reati tiegħu jekk huwa jagħmel użu ħażin mit-teknoloġija, nafu li iżama ta' data, l-privacy, il-ħarsien ta' data dawn kollha hemm leġiżlazzjoni dwarhom, e fil-fatt għandna wkoll is-supervisur ta' data. Mbagħad sta għalikum għall-Parlamenti Nazzjonali dawn dawn l-aspetti differenti ħajorbtu fl-imkien u għedħarsu drittijiet, nasepu għaf fl-interess tal-frama dar kollu illi jintwerew l-aħjar prassi, naraw naqra kif nistaw nidefendu eh, id-drittijiet ta' tfal, x'ħadem x'maħadimx, rridu naraw li kunem hemm implementazzjoni tassew, hemm ħafna leġislazzjoni, imma rridu naraw li din taħdem u titqiet fis-seħħ Aħna nistgħu nappoġġjaw b'servizzi ta' data, ta' tendenzi fil-moment li naraw li hemm żieda pereżempju fl-abbużi u li l-internet qed jintuża biex eh, wara jieħbew nies li qed u reati jridu naraw li l-politika issarra fazzjoni ma nistawx eh, nħallu erba ħames snin jgħaddu ma nagħmlu xejn importanti il-inħedu azzjoni. Grazzi u issa l aħħar mistoqsija is-Sur Peter Dermerer illi qed jieħu post is-Senjura Anna Gomez. Le, Anna, Peter qed jgħidlek postok. Grazzi, Senjura Vanderlan. Għandek situazzjoni f'numru ta' stati membri li hija ċara tal-inqasalija li il-mekanizmu tal-istat ta' dritt eh, mhuwiex eh, tajjeb inti kif tistgħu toħroġ bideja biex ikun hemm monitoraġġ fid-dettall dwar is-sitwazzjoni ta' demokrazija u ta' l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali f'dawn l-istati membri. Ma nafx forsi jinforzar tal mekkanizmu eh, preżenti u f'dan vizavi eh, il-kriterji eh, ta' Copenhagen, jekk Iva, jew kellek għandkom xi ħaġa oħra f'moħħkom, kif ħa taħdem din il-biċċa xogħol? Iva, meta jiena kont fil-kabinet ta' Sur Van der Buch, kont qed naħdem fuq eh, dan il-punt partikolarment fuq demokrazija u l-istat ta' dritt dak li huwa eh, essenzjali u importanti li nagħmlu l-analiżi pajjiż pajjiż eh, aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni għamlitu biss għal pajjiżi kandidati imma rridu naraw id-distak li hemm bejn il-fatt <laughs> bejn is-sitwazzjoni u l fat li konna eh, nirrikorru għall-artiklu 7 biex ngħidlek eh, il-vera arma. Naf li eh, il-Kummissjoni għandha il-qafas il-ġdid li adottat u il-mistoqsija li rridu nsaqsu hija ħajkun hemm kunsens politiku biex nibdew b'xi ġdida din mhijiex ix-xogħol ta' direttur tal-fra biex jiddeċidija Jekk il-mandat irrit jinbidel, irrit jiġi eh, imwessa, allura iva, nistaw namlu dan, ċertament, għedijem eh, jekk konna rizorsi, Ma fl-istess waqt naħseb li diġa hemm ħafna ħafna ħafna min jera ta' informazzjoni. Tista' sempliċement tagħmel copy paste ta' rapporti li diġa hemm u intom tagħmlu rapporti per eżempju fejna fien tal-mibeda, tal-reati eh, mill-mibeda, per eżempju rapport tal-Slovenja fuq dan is-soġġett u rapport kien jgħid t-sejr, jekk tieħdu id-data, per eżempju rapporti tal- tal-pajizi eh, minnaħat tal-Konsil tal-Europa, hemm rapporti speċjalizzati tal-fra, ta' aġenziji oħra, istituzzjonijiet, eh, liġa hemm ħafna ħafna xista isir. Jekk intom tiddeċidu illi iktar u iktar qed isir, irid ikun hemm mekkaniżmu separat, allura aħna iva, nistgħu naħdmu jitfit magħkom. Dak kollox. Minnaħat jgħid. Grazzi, Sinjura Mandellan, grazzi ħafna għat-tweġibiet tagħkom u wkoll tas-sem tagħkom għawne grazzi il-kollegi għal mistoqsijiet eh, li Sinjora Mandella. Issa nixtiequ għaw Fosna. Grazie, President. That's a good question. So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Brands Keres. Issa, eh, Nil is Sir Brands Keres Senjura Brandskeris. Thank colleagues again for their um, patience and Grazie. Grazie, napprezzaw il-prezenza ta'kom eh, dan il-ħamis wara nofsenar kif ukoll daw kolla prezenti mill-istaff. Nishtiq eh, nil-għawk nek, Senjura Branskeris, intelesta. Grazzi ħafna. Għantik xie informazzjoni fuq kif se nistrutturaw ismiħ. Inti l-kandidata u għan nistaqsuk tamel starja inti poġġejt bil-edar għaxejn il-bot, iktar il-bot mill-oħrajn. Iva, forsi għamil sew. <laughs> Intu punti iktar għal din il-mossa. Mela, eh, sen, inti tamel stqarrija eh, taftuħ eh, orali għal ħames minuti, unbat wara din l-introduzzjoni kunem il-ħin minant il-membri tagħna. Kull mistoqsija 3 minuti, ċa mistoqsija, il-mistoqsija minuta unbat zewġ minuti għal-risposta tijak inti jina sen kun rigorus, sen waqfek jek titkellem iktar, inti għaw interpretazzjoni għawnek u tista' titkellem bil-lingwa li trid li tixtieq li jagħtihak. U ma titkellimx taġġel għax eh, eh, l-interpreti propju jitolbu li eh, inti titkellem b'mod li wieħed ikun jista' jifmek. Grazzi ħafna, President. Jena kontenta li fl-aħħar wasal il-moment tiegħi. Nixtieq namel ħames punti fil-qosor bħala introduzzjoni L-ewwel waħda hija l-istampa l-wiesa, il-karta ta' drittijiet fundamentali li narawha bħala viżjoni kif nistgħu nitraduċu l-valuri tal-Unjoni Ewropea f'normi u prinċipi illi jigwidaw l-azzjoni fir-realtà u rispett ta' drittijiet fundamentali il-twaqif tal-Aġenzija tal-Direttijiet Fundamentali fl-2007 dana ifisser li hemm impenn biex din isir realtà operativa u l-FRA hija aġenzija unika u innovativa fil-qafas ta' drittijiet tal-bniedem għal ħafna raġunijiet. E, ġabet fl-imkien il-diskorsi differenti separati ta' drittijiet tal-bniedem e, ugwaljanza ġo approċ ġenerali u adottat anki approach multidisciplinari espliċitu fil-ħidma tagħha. U l-lan taħħa huwa differenti minn dawk l-istituzzjonijiet li huma validi ħafna li monitoraw il-konformità u l-ksur ta' trattati u tassisti eh, l-istituzzjonijiet u l-istati membri fil-formulazzjoni tal-politika tagħhom bazi tal-evidenza illi tinġabar mill-FRA u mbagħad tanalizza u toħroġ b'riżultati u konklużjonijiet u tiżviluppa anki metodoloġiji. Eh, eh, barra minn il-protezzjoni ta' drittijiet tal minem hija marbuta anki ma' kwistjonijiet ta' priorità fil-qafas eh, multianwali naturalment anki jintkom fil-komitat Eh, u kelkom esperienza ta' kwestjoni urġenti reċentement u eh, fil-fat il għazla ta' priorita' hija eh, fil-interess komuni li għanna kem fuq kwestjoni urġenti bħal maġar reċentement migrazzjoni, kem dawk li tolbu l-azil kif ukoll dawk illegali u anke l-integrazzjoni tagħhom il-protezzjoni ta' data, razzizmu u krimi e, e, reati ta', mibeda u il-kwestjoni ta' dritti ta' minoranzi. Barra minn hekk il-kwistjoni hija fi żmien twil u nifokaw fuq il-kwistjoni ta' żmien twil fejn l-Aġenzija għandha e, taħdem kontra diskriminazzjoni, l-inklużjoni ta' rom, tal-persuni b'disabilità, ġustizja għal kulħadd. Il-fra għandha tkun terrispondi għal bżonnijiet għal eh, partit interessanti kollha mingħajr ma tkun reattiva. Il-fra għandha responsabilità u l esperienza anki biex proattivament tidentifika l-vojt fil-politika u noqqasijiet fl-implementazzjoni, il hija problema kbira kif nafu u bekk inkonu nistaw nikontribwixu għal biex nqajmu eh, il-kuxenza u nifissaw l-agenda. Il-mainstreaming ta' drittijiet fundamentali ta' importanza kbira f'dawn il-ġranet u naturalment li svilup ta' strateġiji eh, li fihom eh, drittijiet fundamentali jiġu misħuqa biżejjed il-pra hija kontributur għal lejn dawn iżviluppi billi iġib e, e, esperienza u analizi ta' data imma anki eh, għax għanda vizjoni ġenerali tal-dawn l-elementi kolla, koerenza u eh, u raba pont biex tkun effettiva per għanda tkun indipendenti, per għanda tkun anki eh, rilevanti, mux biss mħabba l-prioritajiet, imma anki billi taħdem kooperazzjoni mal operaturi importanti billi tisma imma anki tagħti input u esperjenza. Eh, l-stakeholder principali huma l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri, ma anki operaturi oħrajn relevanti, l-aġenziji, l-istituzzjonijiet indipendenti ta' dritti tal bnidem ma anki soċjetà ċivili meta nikkonsidrawa b'mod wiesa u anki l-NGOs, l-akademja u l organizzazzjonijiet professjonali L-iktar fattur importanti u għal kooperazzjoni tajba u reali mal-operaturi eh, eh, eh, esterni il-Konsil tal-Europa, l-OECD, il-ġnus maquda, u jina nfisser il-kooperazzjoni, mux sempliciment li wieħed ikun prezenti fil-laqat, imma kontribuzzjoni attiva, ċoħe cooperation strategika. Dan huwa moment ta' bidla bidliet bil-Parlament il-ġdejt, l-urġenza tal-Kommissjoni u anki il-Kunsil anki għamil revizjoni tal-impen eh, ta' drittijiet fundamentali. Dispieċini ma' inti għamil tiktar minn 5 <laughs> minuti, se jkun inwaqfek. Grazie. Eh, rridu e, nkunu rigorużi ħafna. Meresa mela tiġi l għol mistoqsija għal minuta me senjura Holmajer għal mill-IPP. Grazie, President. L-Unjoni Ewropea diġa ħolqot għafas ta' normi fuq id-drittijiet tal-bniedem għanna liġijiet sekundarji li hemm bizzejiet minnhom anki biex inkunu nistgħu nafaċċaw id-drittijiet tal-bniedem u anki diskriminazzjoni jew inti taħseb li hemm nuqqasijiet u vojt fis-sistema eh, eh, legali tagħna u jekk taħseb iva liema bħala direttur inti tikkonċentra iktar fuq l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet biex ikunu tkun żgura li ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum jifmu li drittijiet tagħhom protetti jew tixti iktar tikkonċentra fu eh, oqsma oħrajn eh, fejn ċerti drittijiet ma miksura. Fil-fatt aħna nistaw inkunu kberin fl-Unjoni Ewropea li għandna qafas qawwi ħafna li qed jibni wkoll fl-istess ħin fuq il-fatt illi il-Konvenzjoni Ewropea Drittijiet tal-Mnidem eh, hija disponibbli għall-Istati membri kollha. Imma naturalment l-iżvilupp tal-karta u tal-leġislazzjoni sekundarja hija qawwija fuq id-diskriminazzjoni u ma kif rajna eh, għandna problemi fl-implementazzjoni ta' direttivi eżistenti u dana eh, jirrigwarda u koll anki direttivi oħrajn U naturalment, wieħed mill-noqqasijiet illi inti staqsejt fuq u moċċar hija iż-żmien li kien hemm bżonn illi eh, eh, ħadet l-Ewropa biex tagħmel id-direttiva orizzontali, diskussjoni illi kien hemm bżonn fil-Parlament u fl-Istati membri biex ikunu jistgħu eh, jagħmlu progress f'dan f'dan it-tisħiħ. Fuq l-Aġenzija ta' Drittijiet Fondamentali, naħseb li del-fra għandu żewġ uh, ruoli, naturalment fokus għawi fuq l-implementazzjoni, kif nafu aħna dinja problema, għanna għafas għawi, pero fir-realtà dan ma jfissirx li mbatem eh, protezzjoni effettiva eh, in loko u specialment għal persuni l-iktar vulnerabbli illi eh, jafu li għandhom drittijiet ma ma jafux kif jistaw Eh, isibu rimedji effettivi jekk dawn id-drittijiet huma jiġu miksura. U hawnhekk propju titħol il-fra eh, billi tiġbor evidenza, data u tagħmel riċerka u tagħti eh, valur miżjut lil din id-data li ma kienx teżisti qabel u mux bil-istħarriċ ma anki bil-ġbir tal-informazzjoni, sa' kem tkun utli. Grazzi. Il-mistoqsija li miss issa l-SND Birgit Sippel. Grazzi ħafna, President. Jena nistaqsi mistoqsija fuq il-kwistjoni il tal-omofobija. Aħna eh, impenjati biex ikolna LGBTI eh, effettiva ħafna drabi u barra minnek il-parlament u koll ripetutament tal-app din eh, u sfortunatament aħna nħossu li dan huwa neċessarju meta wieħed iqis il-numru kbir ta' diskriminazzjonijiet u anke attakki violenti kontra dan il-grupp ta' persuni. Mm, għal stant biex nġiddu fuq strateġi, biex naħdu fuq strateġija tal dawn il-persuni inti xinu ma l idea tijak u kif tista' t-kontribuixi biex t-saxħa u t-tejjeb din l strateġija Għazdawx minuti risposta? Iva, grazzi. Eh, eh, Ija kwistjoni importanti eh, u ila ek snin issa. U dan il-moment nistaw najdu li hemm xi momentum li qed jinġabar fl-Unjoni Ewropea u anki li lem minna kif nistaw naraw f'pajjiżi oħrajn. U għaċari li hemm bżonn tittieħed azzjoni politika u dana mhuwiex ir-rol tal-FRA imma l farej diġa fil-fat tat data uh, importanti ħafna li turi evidenza ċara e, e, e dak li nisimaw b'mod ġenerali kemm il-gruppi ta' vitmi stesso anke ħafna drabi nisimawhom diskussi fit soċjetà ċivili li fil-fatt hemm problema gravi ħafna kemm fuq dak li għandu fil-antidiskriminazzjoni nafu anki li l-qafas legali mhuwiex komplut u però fl-istess ħin eh, anki bl-esperienza ta', eh, ta reati u ta' diskorsi tal-mibeda. U għawnek il-FRS eh, ġa kontribujitu ħati kompli ti kontribuixi biex Eh, billi turi realtà tal-ħajja l-evidenza li għandha tkun il-bażi eh, eh, illi fuqhom jistgħu jittieħdu il-policies effettivi bekk biss u jiena nara rwol primarju tal-fra. Il-parti l-oħra u kol fuq dan li tirriferi anki għal mistoqsijiet ta' qabel fuq il ruoli doppi tal-fra fra hija anki l-kapaċità li wieħed janalizza b'mod iktar speċifiku sinuma in-noqasiet ġodan il-qafas għal trattament ugwali u il-protezzjoni tan-nies LGBTI. Il-ġbir ta' l-evidenza u l-analizi taħħa mhuwiex naturalment l-uniku mod, imma wieħed irid anki jagħti l-għodot għad deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu deċiżjonijiet xira. Is-sur Ġerek Grazzi. Jena nerġa ripeti l-istess mistoqsija li għamilt tal-kandidata ta' qabel, imma naturalment inti ma smajtiex. Jena qed referenza, qed nirreferi għal għadritiet tal artiklu 4-3 ta' drittijiet tal-ġenituri li edukaw it-tfal skont il-konvenzjonijiet tagħhom stess u b'mod partikolari qed nireferi għal dawk il-ġenituri illi huma kontra illi eh, illi jiġu introdotti fil-iskola tal-orientazzjoni sessuali. Dan l-aħħar kien hemm eh, dimostrazzjonijiet importanti f'żewġ stati membri fil-Unjoni Ewropea, fil slovakkja u fil-Kroazja, fejn kien hemm referendum nazzjonali u il-popolazzjoni esprimit ruħa f'massa kontra dan it-tip ta' eh, talim fl-iskejjer. E, hemm ħafna familji e, e, involuti u responsabilità tagħhom u inti kif taħseb li tista' tiggarantixxi dawn id-dritti lilhom id-drittijiet lilhom. Risposta għal żewġ minuti massimo. U veru naturalment, li eh, wieħed irid jikkonsidera l-inħenna kollha il-pozizjonijiet u l-opinjonijiet kollha eh, fil-diskors fil liberu li għanna fl-Europa. U hemm bżonn ikun hemm dialogu serju, però f'dan il-kamp partikolari nistgħu naraw li minkejja il-kontroversja kien hemm żviluppi fis-snin u meta il-drittijiet eh, eh, reali jiġu spiegati lil persuni eh, minkejja argument qawwi għall involviment tal-ġenituri u l-interess l-edukazzjoni ta' tfal huwa ċar illi l-kwistjonijiet tal-LGBT huma pa jidħlu huma inklużi fil-valuri fundamentali li għandna ta' ugwaljanza u partecipazzjoni dritt tal-partecipazzjoni u indaqs anki għall-ambjent ta' tfal fuq foqra. L-ambjent tal-iskejjer għandhom ikunu ambjenti miftuħin, eh, għandhom jiġu prezentati l-eżistenza eh, u l-prezentazzjoni ta' kulħadd anki il-minoranzi. ar ruol ta' meta nitkellmu fuq ir ruol tal-FRA, ma naħsibx li huwa ruol tal-FRA eh, sa' kemm ma jiġix mitlub <clears throat> illi imur jindika u jgħid xtib ta' prassi u għabbażi ta' leġislazzjoni għandha eh, teżisti. Pero, mm, mill-eżempi ta' prassi tajba minn pajizi oħrajn eh, u din hija ħaġa li l-FRA jistgħu jiġbru u naraw anki fil-kuntest li ġa semmejt ta' situazzjoni gravi ħafna eh, ħafna jew forsi xaħut mill-istati li dawn il-komunitajiet LGBTI e, e, jaffaċaw imħabba e, l-antidiskriminazzjoni. Grazzi. Fissem il-grupp Alde, Cecilia Wikstrom, grazzi. il deċizjoni tal-ħatra ta' direttura farej se tittieħed mill-management board illi inti kont ġa fih dawn l-aħħar sentej. F'dan iż-żmien kien hemm skambju bejn l-Eġenzija u l-Kumitat tal-Parlament eh, tal-Kontroll tal-Kokobo fuq il-kwittanza. fuq eh, il mistoqsijiet minn din il- dan il-komitat li tat kontratti li l-NGOs li kienu gwidati mill-diretturi. Eh, e inti kont qed segwija din il-kwistjoni, tistgħu tina xie kjarifika fuq dawn it-ħassib? kif ġaw ġon ċarati mill-bord li inti kont responsabli fuq, xinu ma vedut l-opinjoni tijak fuq trasparenza u l-accountability tal-Aġenzija u hemm xi lezzjonijiet li tixtieq eh, taqsam magħna. Ejma. Iva, Grazzi. Naħseb li din hija mistoqsija importanti ħafna għax nintħruaw fil-kwistjonijiet ta' governanza u anki ta' ġestjoni naturalment ta' huma marbutin fl-imkien. Iva, u għaveru li kienem mistoqsijiet u anki fil kastijaj personali fejn kienem l-organizzazzjoni fil-Latvija jena konti direttur taħħa u dina umbat kienet l-organizzazzjoni li rebħet il-kontrat biex taħdem għal FRA. F'dak iż-żmien il-proċeduri taf e, e, e, xiftit finillu kienu ġa trasparenzi naturalment konformità tal-Unjoni Ewropea. Il-membri kollha tal-board jgħatu starija ta' interessi għajdu xini situazzjoni, f'dak kas jien għamilt l-istess. U ma kelli assolutament xejn nagħmel mar-rwol Eh, eh, eh, tal-kidba tal-proposti għax danġi delegat l-persuna li jemma komunikajċ maħħa. Meta wieħed segwina regoli tal-trasparenza huwa naturalment importanti ħafna essenzjali u anki l-accountability. Huwa rwol tal-Parlament huwa li propju jagħmel mistoqsijiet u jara il-mistoqsijiet u mbagħad mhumiex sodisfaċenti Jena nemmen li kunem governanza rigorosa, eh, ħafna drabi jista' jkun hemm ftit ta' frustrazzjoni eh, fil-kwantità ta' żmien li wieħed jiddedika għal biex isegwi regolamenti u l-odot ta' governance, però fl-opinjoni tiegħi dawn huma essenzjali u b'mod partikolari għal kulħadd. Imma anki b'mod partikolari għal aġenzija li hija sensitiva bħala l-FRA illi tinkludi ħafna opinjonijiet differenti fuq kif fuq dawn id-drittijiet u fuq kif għandu jagħmel ġestjoni tagħhom. rridu nkunu trasparenti biżħieħ. Grazzi. U fisem il-ħodor Judith Sar Sargentini. Grazzi President. Mod partikolari għax inti kont il-President tal-Bord tal-FRA, inti naħseb illi ħsibt iktar minn darba kif jiena kieku nagħmelhom differenti uh, l-affarijiet norganizzam u kif dana jirrigwarda l-kumprament tal-gruppi uh, politiċi fl-Unjoni Ewropea. Inti hawnhekk għandek Parlament Ewropew li għandu xewqat differenti u jishti jara per eżempju rapporti nazjonali u u illi il-frat kunem biex monitorom jista' jkollok opinjoni differenti ma rridu naraw da. Umbat jista' jkun hemm membri, stati membri li mhumiex propju kuntenti bil-ħidma tal-fra u aħna ħdimna fuq eh, ħidma tal-fra xi ftit snin meta wieħed jikkonsidra dawn l-affarijiet kollha, inti bħala direttur ġenerali tal-fra, x'tagħmel jew x'ma tagħmilx jew kif tara l-pożizzjoni tiegħek f'din il-logħba politika. <clears throat> Grazzi, Iva. Jiena naħseb li dinja kwestjoni delikata ħafna. Illi fil-fat eh, u wieħed irid ikollu ġudizzju eh, kemm mid-direttur u anki mill-bord. Eh, ja essenzjali għal-ħidma, però miex aġenzija li tieħu deċiżjonijiet politiċi, dawk id-deċiżjonijiet politiċi huma fidejkom u fidej l-istati membri U ikun min ikun il-direttur, ikun min ikun il-bord, irrit jahdem eh, fil-qafas tal-funzjoni u tal-mandat. Naturalment dana jirrigwarda anki dibattitu, li huwa dibattitu interessanti fuq il rwol tal-FRA fil-monitoraċ specifiku ta' pajizi. U ma naħsibx li eh, tkun eh, illi tkun eh, funzjoni tiegħi li kolli opinjoni jew li nwaqqaf opinjoni jekk ikun hemm waħda. Però eh, fil-mandat diġà eżistenti tal-FRA naturalment E, e il-produzzjoni ta' data paragonabli ifisser illi id-data tal-istati membri kollha 28 qed jiġu miġbura u analizzati, jiġu prezentati b'mod differenti għax għandhom fokus fuq l-Unjoni Ewropea u naturalment aħna qed inħarsu l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea. Għal dastan dina hija hemm, issa jekk dina tistax tiġi użata mod pro, mod pro iktar proattiv jew jekk ikun xem mod aħjar biex isir da billi per pereżempju peer reviews eh, kif isir anki f'aġenziji oħra, da jiddependi minn aġenziji. Importanti però li wieħed jgħid li palma samajt fl-introduzzjoni, illi hemm anki korpi oħrajn illi jimmonitoraw il-konformità specifiku speċifiku mal unjoni Ewropea u fihom anki eh, mekanizmi oħrajn mekanizmi oħrajn fil-Kunsil tal-Ewropa u fil u da anki hemm hemm affarijiet li jistgħu jiġu ntużati. Grazzi. <laughs> Mish l lura, Signora Mer, eh, biex natu eh, mistoqsija l-INF Issa nerġaw nisema minnant sur għalla għanna sur nsit <laughs> eh, li terċevi premju għal dak li li ktar mistoqsiet. Mela xogor. Grazie. Jena naqra kull sena eh, dawn ir-rapporti tal-FRA u għatma naqra analizi u laqas lebda rapport fuq il-diskriminazzjoni li riguardaw eh, persuni li riguardaw minoranzi tradizjonali. E, u ma nafx għaliex, għax hemm ħafna diskriminazzjoni mhux biss fil-ħajja ta' kuljum imma anki e, fuq livell ta' leġislazzjoni. Enti tara possibilità e, biex tejn l-istati membri iżommu l-wedit taħom dawn il-problema tal-post Copenhagen. Grazzi fil-qasir ħafna, inti għandek sam zewġ minuti biex t-rispondi, grazzi mistoqsija illi eh, għal-qalbi għax jena kont eh, eh, responsabli fil-kontest tal-ġnus maquda għal kwistjoni tal-minoranzi nazjonali. Nafu li dawn nisa mu miex msemmija bis fil-karta manki fil-afas multianwali għal FRA, b'mod partikolari u specifikament fuq il-raġunijiet kollha tal-antidiskriminazzjoni. Ta Però aħna nafu illi mem lebda leġislazzjoni sekundarja speċifika vinkolanti u il-mistoqsija importanti l-ikbar mistoqsija li kif nimxur u din fuq din il-kwistjoni u kif ninkludaw anki eh, eh, bħala eh, li kelli anki fil-background mist tijaj bħala ċittadina latvjana u svediza eh, eh, eh, għandi esperienza personali, però di ma tapplikax l istati membri kolla. għav raġunijiet ovvi. għalda stantina ma naħsibx illi hemm lebda possibilità <coughs> illi e hemm minnaħat minnaħat għal pra Eh, fare monitoraċ eh, speċifiku eh, ħlif meta jiġi mill-parlament li inkludu anki il-mistoqsijiet tal-minoranzi nazjonali u anki fuq il-kwestjoni ta' ta' kif dan il-qafas multi annwali kif dan jista' jiġi użat b'xi mod fil-ġbir tad-dejta. Eh, informazzjoni u evidenza. Eja ħagġa bja. Issa l-aħħar mistoqsija minnant l-SND minnant Lorenzen. Grazzi. Dinajja marbuta ma mistoqsija preċedenti, mux fuq il-minoranza, ma fuq il-migranti. Inti propju tkellimt fuq il-migrazzjoni li taħra u dak li jitolbu l-azil Inti x'taħseb li għandu jsir biex ikun hemm mainstreaming ta' dawn il-drittijiet fondamentali fil-politika tal-Unjoni Ewropea tal-migrazzjoni. U meta eh, naraw issa x'inhuma eh, l-isfidi l-iktar importanti u x'tista' tagħmel fra biex tirsolvihom. Iva, il-urġenza ta' din il-mistoqsija kienet edha eh, tasal ħafna mill-kwistjonijiet li aħna kolla qegħdin niprovaw nisolvu ġa minn Novembru fil-konferenza eh, u billi nużaw l-analiżi u data biex nuru fejn huma l-problemi gravi kemm fis-sistemi eh, u l-implementazzjoni tal- ta' dawk illi jitolbu għazil manki tal-migranti irregolari u regolari. Eh, jider, illi kif qed jiżviluppaw l-aġendi issa u l-istrateġiji imma anki l-aġenda fuq il-migrazzjoni jider loġiku illi l-aġenzija għandu jkollha rwol biex tagħmel eh, follow-up fuq il-drittijiet fondamentali li rigordaw dawn il-kwistjonijiet, naturalment, però konsiderazzjoni għall-aġenziji l-oħrajn li huma attivi f'dan il-qaf f'dan il-qasam, ma rridux irridu pjar eh, ta' ħidma, però hemm ħafna <coughs> xogħol xisir u l-FRA istatati informazzjoni ulterjuri, eh, analizi ulterjuri ta' situazzjoni eh, in loco kif diġa għamlet eh, biex tamel eh, follow-up imma biex eh, tatija din l-informazzjoni b'mod sistematiku fl-iżvilupp ta' dawn il agendi kbar importanti li għandhom ikunu ġenerali u jirigwardaw l-kwistjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, però ħafna drabi jew jispeċaw frammentati jew jew jimxu f'direzzjonijiet eh, separati jew jagħmlu anki backtracking, jerġgħu lura mill-impenji preċedenti illi eh, mhumiex parti mm, flimkien, li mhumiex flimkien. Naħseb li l-FRA għandha ruol importanti eh, fil-koordinazzjoni ta' din informazzjoni. Grazzi ħafna, qabel ma nibat is-Sinjura Benz Keris Eh, nishtiq nirringrazzja l-kollegi kolla għal dawk il-membri impenjati li baqaw għaw sal u ma konniex nistaw namlu għadi minar il prezenza ta'kom entkom eh, eh, kontu verament bravi fil-mistoqsijiet li għamiltu u nishtiq nirringrazzjakom partikolarment u nawguralkom eh, il-weekend tajjeb. Fit-2 ta' Lulju se jkollna l-voti u u bekk nalqu ismih tiegħek illum. Grazzi ħafna. Thanks.